for the colleagues. Okay. <laughs> Dear colleagues, we can uh, start. Item one, it is the adoption of the agenda. Daw l-adozzjoni tal-agenda. Ma kmawx oġġezzjonijiet. L-adozzjoni tista' sir minn modifiki Punt numru 2 fuq l-agenda. Inħabbar li il-laqa ta' MV ta' nhar il-ħamis 2 ta' ġunju ġi kanċellat Punt nej li nrapportaw lura minn missjoni ta' Envi ta' MEPC 69 fl-IMO Londra u l-laqat jinkludu, il-dokumenti laqat jinkludu rapporti tal-Komitat ta' Envi u l-missjoni tal-Komitat ta' Envi. Tuġa ma ġarax u issa ma disponibli għal kulħadd lingwi ta' interpretazzjoni huma 21 u il-file passoltu huwa disponibbli mod elettroniku permezz tal-applikazzjoni tal-e-meeting u laqgħa se tkun web streamed. Bu numru ta' fuq l-aġenda napprovaw il-minuti tal-laqa tal-23 ta' frar, l-21 u u 22 ta' marzu jekk m'hemmx oġġezzjoni il-laqat ser jiġu approvati. Il-minuti tal-laqat se jiġu approvati. Ah, sanaddu għal-punt ewlieni li għanna unek u il-Viċi President Marof Sefkic nil-għawk għal-Komitat onorevoli. Aħna għawnek għanna skambju ta' femid ma' viċi president li ħajseħ fil dialogu strutturali annuali, strutturat annuali U f'dan il-kontest qed nistennew bil-ħerqa biex nisimgħu l-implementazzjoni tal-programm ta' ħidma tal-2016 u prioritajiet lil tal-2016. Nixtieq nisħaq li fid-daw tal-fejn ta' Pariġi lan an tal-dan iskambju ta' femmi tu li tal-mod dwar progress fil-leġizlazzjoni ta' biex nimplementaw il-qaffas ta' enerġija u tal-bidla fil-klima tal-2030 il-lukf, il-furturing decision, il-emissjonijiet tal- um, um, uh, mill-agrikoltura. U għallura l-anta dan aħna ħanħarsu għalajn il-qafas tal-enerġija u dwar il-klima u biex naraw eżattament qed jiġri wkoll f'Pariġi biex nkunu qrib ma' kooperazzjoni hemmhekk. U allura sa nista' ndur minnu fih għal kummissarju għal sqarrija ta' introduzzjoni grazzi grazzi ta' sew, ċer, sur la vija, membri onorevoli ila, men kollegi, senjuri. Għandkom raġun. Id-darba l-oħra li aħna l-tqajna li kena dan iskambju ta' femmiet kien isu sena ilu, jina kont hawnhekk ftit wara li adottajna il-strategija tal-Unjoni enerġetika u nistgħu ngħidu illi sa dan mhuwiex ħafna żmien jekk aħna tkellmu fuq it fasil ta' politika, iżda naħseb fil koll naqblu illi fil-introduzzjoni tal-Unjoni Enerġetika u il-proposti ta' dan it-tip aħna eh, aħna rnaxxirna li namlu progress mod viżibbli, aħna minna kizmin aħna konna qegħdin l-atmosfi, aħna ħdimna flimkien biex il-kop 21 laqa Pariġi tkun ta' suċċess u kif tafu xħut minnkom kontu ġentili bizzet li tiġu miegħi fil-tiegħi, fit-tur tiegħi fuq l-Unjoni Enerġetika li nexxi li nikkonkludi. Naħseb illi dan lan li għan provaw konna kontat ma' ċittadini kien importanti ferm għaliex l ideja kienet illi ikonna L-Unjoni Enerġetika bħala proġett komuni, għax ċittadini kollha komuni biex nkunu nistgħu niksbu s-saċċess li għandna biex nkunu nimmobilizzaw l-opinjoni pubblika biex nappoġġawha. Għalhekk aħna rridu nippreżentaw il-proġett tal-Istati Membri sabiex nkunu nistgħu nagħmlu kampanji mod pożittiv u biex naraw il għaliex it-tranzizzjoni għal eh, soċjetà ta' karbonju baġ kien urġentament meħtieġ. Jiena naħseb illi xuħut minna mu minn kienu kol ġimijaj fil-tur kienu pressjonat bil-fat tal kem kienem livell kbir ta' ħedġa uh, u entuzjazmu mm, madwar l-Unjoni Ewropea meta kellna laqat fih dan il-Parlament u mal-gvernijiet, mal-investituri, mal-riċerkaturi, soċjetà ċivili u inkella ċittadini U l-iktar mistaqsija rekorrenti ma kienieġ il-għaliex kien ħajkon Unjoni Enerġetika imma kif u fejn u meta u kemm nistgħu immorru lil lin dan il-proġett. U naħseb li nistgħu ngħidu bizguri li aħna bdejna bit-tajjeb u li kien hemm sensazzjoni ta' involviment u ta' sieda fejn laħat tal-pubbliku Ewropew dan il-proġett. Issa, kontanti ħafna pala żvilupp minn darba l-oħra li għajna kien l-avveniment għal li kien qed jirreferiha ċer tal-Kumitat ġifi laqa f'Pariġi COP21 li wassal għal dan il-ftajim storiku ta' Pariġi ta' sew kont onoratu gburi li jien affirmajtu fissem l-Unjoni Ewropea u erba' ġemat ilu dan f'New York. Għadar boħra kolli ngħid li kull minn ksirna, ikonna kun gurini li kbirna il-rekord dinji illi niffirmaw Eh, daqshekk tant pajjiżi dan il-ftehim f'ġurnata waħda. Xjuri kemm aħna mxejna minn dak iż-żmien fejn bdejna niġġieldu għal dan il-għan. Fejn huwa daqshekk importanti għaliex dan il-ftehim jipprovdinna b'direzzjoni ċara. U għanċar lejn dak li aħna rridu u li aħna rridu li konna azzjoni klimatika dinija. Allura, dawn iż-żewġ eżempi jiena xtaqt nisħaq fuq il-fatt illi jekk niġu għal dan il-proġett aħna tassew ħanabdu r-rankatura. U diġa għadna rankatura U għalek niprofaw nidiskuti ma'kom kif nistaw nisrutaw ħall-aktar tajjeb, kif nistaw namlu dan il-qabza lejn il-futur sostenibli. Biex naslu semmek let elementi ta' dak li nitjaħ sostenibilta, il-trianglu ta' sostenibilta għandu jiddaħal fisseħ u jisaħħaħ, l-għella la' jisaħħaħ il-liħor Aħna nabżon politika, nabżon finanzjament u niridu teknoloġija u jekk tippermettu li nistaw nqattaw forsi xi eh, ftit momenti biex nħarsu lejn l-lati kollha ta' dan it-triangolu l-ewwel net il-politika. Din is-sena qegħdin nitkellmu dwar l-ambizzjoni li għandna fl-istrateġija tal-Unjoni Enerġetika fil affar leġislattiv sot li għandu x'jaqsam ma' pakketti li huma marbutin wieħed ma' liħor, kummissarju Kanete, diġà preżentatom il-xar li għadda, allura nkun nistanżom fil-qosor l-ewwel ħaġa li rrid ngħid tajjeb li nisaq fuqu iwa li dak li rridu nagħmlu qabel is-sajf huwa li nikkonvertu il dawn il-miri tal-gazzit effett li ħamna Pariġi e kif sar permezz tal-responsabilitajt nazzjonali dak li huma l-deċiżjonijiet tal qsim ta' sforzi u tanħaj fisser li għandna bżonn sforz bejn il-Kommissjoni sa jkollha billi noħolqu ambjent illi jgħinna u ehm, rridu nkunu formati li f'dan l-istadju qegħdin f'kuntatt intensiv tal-livelli politiki u sta esperti fl-istwan istati membri meta nkunu qegħdin nispjegaw l-approċċ tagħna meta nkunu qegħdin nispjegaw l-ambizzjoni, vet ambizzjoni li jkun meħtieġ dan il-proċess u l-isforzi ehm, kollha li jsiru bi stati membri waħdanin f'dan il-sforz konġunt. Aħna nistgħu nagħmlu ħafna iktar issa biex nsaħħu l-mobilità tal-karbonju baġu nintejbu l-innovazzjoni u l-industrija billi nbidlu mill-użu tal-fossil fuel, fossil fuels eh, għal eh, enerġija alternattiva għal dik li huwa teknoloġiji ġodda tal-vetturi u nkorporaw ukoll l ICT dak li huwa ġestjoni tal- traffiku dawn kollha affarijiet li ħana dataw flimkien ma' deċiżjoni ta' tim ta' sporti qabel is-sajf. Barra minn hekk qed inħarsu ftit lejn il-potenzjal fis-settur tal-bini li huwa importanti ħafna dak li huwa settur li mhuwiex ETS permezz ta' reviżjoni tal-Energy Performance of the Buildings Directive u l-Direttiva fuq l-Effiċenza Enerġetika li għandha tiġi preżentata ftit wara l-pawża tas-sajf, għandna nbidlu l-mod kif aħna naħsbuna naġixxu dwar il- fuq il-bini mill-lat tradizjonali tal-ken passiv permanenti li huwa fuq rasna lejn faċilità li għaqlija li tipproduċi iktar enerġija milli tikkonsma li jinsaħħu li tissaħħan u titkessaħ permezz ta' mezzi iktar awtomatiċi u iktar effiċjenti u forsi jkun nistgħu nerġgħu niċċarġijaw permezz ta' xi ħaġa fil-kantina, karozza fil-kantina. E, ej, fil-klim ieħor ejja nippruvaw naraw kif sew naqdu l-punti kollha li aħna għandna bżonn biex inkunu nistgħu nibnu dak li rridu nilħqu għal dik l-ekonomija sinerġetika bħala infrastruttura wkoll. Ovvjament l-enerġija li tiġġedet ħa taqdir u l-importanti ħafna nafu li suq tal-dawl l-lumi huwa differenti ħafna mis-suq tal-elettriku ħames ilu. Il-sem tal-elettriku li prodott mill-enerġija li tiġġedded ħadd tidgiber minn 25% llum sa 50% f'l-2030 u għalek għandna bżonn suq tal-elettriku li huwa ġdid u allura dan prezentawulkom qabel minn din is-sena. Il-direttiva dwar l-enerġija li tiġġeddet u il-proposta għal-governanza u għawnek għanerġen ġilura sertuna il-qafas it-tajba biex nerġu nikzbu l-mira tal-enerġetika sal-2030, tini parti tal-triangolu, u għakwal il-finanzjament. Il-fat li aħna nifissaw il- qafas wa mod. Imma dan mhux biżejjed u għalhekk għandna tri element hawnhekk ta' dan it-triangolu ta' sostenibilità li jidħol li huwa importanti ħafna li fisser li jridu naraw kif sarna naċċertaw li jkun hemm finanzjament li jkun biżejjed li jkun hemm investiment tajjeb u sod. Kif tafu livelli ta' investiment għadhom ma qabdux ir-rankatura illi kellhom qabel il-livelli ta' meta laqtet il-kriżi qed nitkellmu dwar 506 biljun euro between l-2015 u l-2030 fis-settur tal-elettriku waħdu dan huwa dinja sfida u l għanija illi aħna qegħdin ġildu fuq ħafna lati il-pjan ta' investiment u il-fond ta' investiment strutturali Ewropej huma fost istrumenti l-għanin biex wieżnu tranzizzjoni lejn ekonomija li jesruħa fuq użu ta' karbonju b'użu baxx ta' karbonju. Qed naraw l-ewwel riżultati l-investimenti strateġiċi għal fond Ewropew, per eżempju, enu biex ikun investimenti sostenibli u ekoloġiċi madwar l-Unjoni Ewropea li jisu biljuri ta' euro. Fil-fatt il-fuq minn nofs li proġetti FSI ġew approvati u sissa eh, ġew approvati eh, biljuni ta' investimenti f'dan il-proġett u ħafna minn dawn il-proġetti huma fil-enerġija li tiġġeddet efficienza enerġetika kif ukoll investiment ekoloġiku. Nixtieq nisħaq li aħna maħniex u m'għandniex inżommu dan l-eżerċizzju biss fuq livell nazzjonali jew tal-Unjoni Ewropea aħna narfu kull ma jmur li l-bliet jistgħu jaqduru wkoll importanti ukoll. U għalhekk aħna qegħdin naħdmu fuq il-one stop shop għal żoni urbani biex inkomplu nibnu fuq il-patt li ġejt Amsterdam. U dan il-one stop shop għandu għall ewwel darba. Ħajkun jaqat il- informazzjoni kollha li marbuta mal-belt u tamela iktar faċli illi dawn ikollhom aċċess għal sorsi differenti ta' investiment biex ikonna il-investiment għaqli. U għalhekk dan għandu jkollu valur miżju tal-awtoritajiet lokali illi jkollok parteċipazzjoni attiva għal dak li huwa il-komunitajiet sostenibli madwar Ewropa. Jiena nemmen bisħieħ li hemm effett ta' konsegwenzi li jħajjar il-bliet oħrajn Ewropew li wkoll jaqbdu dan il-vjaġġ għal soċjetà li bbażata fuq użu baxx ta' karbonju u xi ħaġa li tista' wkoll tiġi replikata barra mill-Ewropa wkoll fuq livell globali. Dija xi ħaġa li aħna ehm, diskutejna fil-tejjim fost is-sindki U hija xi ħaġa li għedna ndeċidin kollha qbilna li importanti ħafna. Tikom eżempju, pereżempju fl-Afrika li jiena żort bħala parti mill-kampanja Outreach qabel il-COP21 l-kontinut fejn aħna kontinut fejn aħna involut ħafna magħhom anke dak li hu bini ta' kapaċità, hemmhekk Importanti ħafna illi aħna naraw illi kun għandna naħdmu biss għandna naħdmu sfiq mal um, dawn il-msieħba tagħna biex ngħinuhom illi jibnu kapaċitajiet biex ikunu jistgħu jaħdmu magħhom u jibnu komuni eh, pjattaformi iktar komuni u trasferiment ta' teknoloġija u nipprovdu wkoll finanzjament xira. U allura lek l-Unjoni Ewropea taħt il eh, kollega Mimica tipparteċipa fil dak li huma l-inizjattiva enerġetika u għalek aħna rridu koplu nisqu fuq il-msieħba Afrikani fuq aċċess aħjar għal enerġija. Issa nagħdu għattilet u l-aħħar element ta' triangolu sostenibilta li teknoloġija, riċerka u l-innovazzjoni. Sinjuri, il-kona se taqblu illi rivoluzzjoni industriali oħra edha fuq l adbaqtana tagħna u qed nara spiritu innovattiv, riżultati konkreti, kull fejn imur, meta mort esempio Hannover Messe, meta mort nżur reġuni u bliet u jiena ċert li jintom taraw l-istess madwar kam ukoll u jiena konfinti li aħna pal-Ewropej għanna dak li huwa meħtieġ mhux biss illi nkunu parti minnu imma anki illi aħna nkunu fuq dim u mmexxu aħna. Allura jiena nixtieq li nippreżentaw strateġija ta' riċerka ta' kompetitività li ta' saħħa sinerġiji bejn l-enerġija, it-trasport, il-innovazzjoni digitali industrijali waħda mill-għanijiet ta' din strategija biex intejbu l-appoġġ l-Unjoni Ewropea dik ir-riċerka u innovazzjoni biex insaħħu il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea fil-post ċentrali biex ikollu post ċentrali fil-katini ta' valur ta' globali tal-Unjoni Ewropea. l ideja li dan ikun l-esta Novembru, ovvjament l-istrateġija ma tistax tħares il-ġewwa u għal titissaħħaħ kooperazzjoni globali allura innovazzjoni nadifa enerġetika eh, f'dan il-rigward aħna għandna eh, pjani li ngħadu mod l inizjattiva flimkien ma' l-Kummissarju Mojdovan li ħa rappresenta l-Kommissjoni b'naw ġimgħatejn oħra fuq il verdini meta dan iseħħ. Sinjuri għan bost toffariet uħra nistan semmi l-importanza ta' bidla fl-imġiba. Għaliex anki l-aħjar sistema u l ħjar iktar teknoloġija effiċenta ma ħaj jiswa xejn jekk is-ċittadini ma jafuġ biha u jixtruha u jizawak suppost, jew inkella swida tal-ħiliet tal tranzizjoni lejn soċjetà li bbażata fuq kusu ta' karbonju baxx, imma wkoll il u wkoll tal-faqar fl-enerġija għaliex li inti tagħmel il-binijiet iktar intelligenti hija ħaġa, imma li tara li ċittadini kollha kollhom aċċess għal dan it-tip ta' djar huwa hija ħaġa oħra. Nixtieq nalaq billi insemmi kemm xejn il-governanza tal-Unjoni Enerġetika x'naħseb importanti ħafna għal din is-sala li jkollok mekkaniżmu ta' governanza b'saħħitha se jkun essenzjali biex inwettqu l-Unjoni Enerġetika u sa tmiem din is-sena aħna nkunu nistgħu nkun resqu proposta leġislattiva fuq il- gvernanza tal-Unjoni Enerġetika u il-Parlament għandu jgħadu rwol importanti u ewlini fil-proċess ta' governanza. Raġuni li xina dejjem sħat fuq li konna proposti legislativa u biex naċċertaw illi kolkom l-involviment sieħ ta'kom pala ko legislatur. Mod konformi ma' regolament eh, aħjara għal-prinċipi eh, mal-prinċipju tal-regolament aħjara propjament din il-proposta ser tagħmel streamlining u tisemplifika il- obbligi ta' monitoraġġ, reportaġġ u pjanar biex naċċertaw li kemm kurenza u naqsu l-pis amministrattiv għandhom ukoll ser saħħaħ um, u jankra il-pjaniet ta' klima enerġetiċi nazzjonali li huma integrati li nasab ħajkunu tli ħafna biex ifaċilitaw pjanar fuq żmien twil fuq dimensjonijiet kollha differenti ta' strateġija tal-Unjoni Enerġetika ġbur jekk tippermettu li jiena nieqaf hawnhekk. Għaliex nista' nisimgħu minn ħatakom fuq l-iżviluppi tagħkom biex nizlu nisma naqra kommenti ta'kom u il-mistoqsijiet u skambi ta' femiet fuq l-input tal ideja li jedni kif semmejt ikun ħaġa tajba kif tafu jiena interessat ferm li sokta f'dan id-dialogu bakom mal-Parlament Europeo ġenerali li jek niftakar sew ħajkonna okkażjonijiet daqt fej kunu nistaw nippreżentaw mbagħad it-tieni fażi tal-Unjoni Enerġetika li hija mbassla għal Diċembru ta' din is-sena u nittama illi tkun id-deja tajba ħafna illi bekk nkunu nista' nagħmlu skambi ta' femijiet dan il-proġett tant importanti ta' dan il-leġislatur. Sur President, membri onorevoli, grazzi ta' sew tal attenzjon ġentili tagħkom. To you, uh, dear Vice President, and then. Grazzi ħafna il vice President, issa nistaw nibdew l-ewwel żewġ kelliema jiena nagħti l-kelma lil Peter Lisa mill-PPE. Grazzi ħafna, Sur President. Grazie l-Vice President. Inti semmejt u sejm ta' Pariġu l-implementazzjoni tiegħu. Dan huwa strument prinċipali hawnhekk għal ETS. Hemm strumenti oħra il-sim tal-sforzi per eżempju, u strumenti oħra sabiex nilqu l-għanijiet tagħna. Aħna mill-PPA xi ftit xettiċi dwar din il proposta għall-emissjonijiet għall-ITS u jekk ix id-disinjata tajjeb sabiex tilħaq dawn l-anijiet u il-tibdi fil-prezzijiet ukoll. Dawn iċ-ċertifikati jekk ikunu irħas jistgħu iwaslu għal rilokazzjoni ta' missjonijiet, rridu nevitaw dan, rridu proposti ta' kif nistgħu nilħu l-anijiet Tana eżempju dawk li għandu x'jaqsmu mal-traffiku tal-ajru. Irridu naqsu l-emissjonijiet bi 43% sal-2030 jew xi ħaġa fil-trasport, però fil-settur tal-ajru din hija ta' 10%. Irridu namlu il-figura aktar simili fl-Unjoni Ewropea, un wara barra mill-Unjoni Ewropea hija ħaġa oħra. Tkellimt fuq l-Unjoni tal-Enerġija, inti iffokajt fuqha fit-test tiegħek, però ma tkellimx fuq għallum. L-effiċjenza tal-enerġija. Fl-Unjoni tal-Enerġija aħna rridu li l-effiċjenza tal-enerġija tiġi l-ewwel jiena kontrapporter f'dan il-komitat dwar il-reviżjoni ta' din id-direttiva għal u l-implementazzjoni u ħriġna b'xi proposti prattiċi għalik aħna saqsajnikom sabiex iżommu taħmaħkom fil-proposta. Il-direttiva tal-effiċjenza tal-enerġija tapplika biss sal-2020. Din hija xi ħaġa li se tiġi diskussa u dan tajjeb u għandu tiġi estiza għall-2030, pero rridu naħsbu kol dwar se jiġri wara l-2030. Għax rrid ikollna efficienza ta' enerġija u kol ikun tajjeb li kieku jkollna diġa informazzjoni x'se jiġri. Nisa nasbu dwar artiklu 7. Irridu nasbu dwar investimenti fuq terminu ta' żmien twil dan huwa punt importanti. Kien hemm għan fil-Kunsill tas-27 fil-mija, però għaw differenza fl-opinjonijiet dwar dan in-numru. Ma nafux jekk hux il-lan tanna ta' effiċenza ta' enerġija. Speċjalment jekk se jkun hemm skontijiet se jkun diffiċli u dan lan. Irridu naraw li dan kollu jitjieb fil-evalwazzjoni ta' impatt irridu niżguraw li l-effiċjenza tal-enerġija tiġi l-ewwel grazzi ħafna. SND Mattias Gote. Grazzi ħafna. Grazzi. Vice President, grazzi tal-prezentazzjoni tiegħek. Ippreżentajt il-politiki tal-Komissjoni tal-Unjoni Ewropea hawnhekk għandkom il-politiki, il-finanzjar u semmejtu kol il-teknoloġija tajba għaw triangolu Il-ġimma l-oħra kienem a fil komissjoni f'dwar il-politiki tal-enerġija. Kienem komunikazzjoni tal-Komissjoni il-ġimma l-oħra dwar il- dwar it-trakiet iż-żar. Dawn jaqgħu taħt il-provista għaliex 30 sena wara Fukushima ma naħsibx li nistaw insolvu il-problemi tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea bil-enerġija nukleari. Fil-testa miktub li rridu mixela ta' enerġija. Irrid li nkunu aktar attenti f'din f'dan l-approċ għax dan ħolo kbir. Wasa ħafna diskussjoni. fejn jisli l-standards nasib irridu namlu progress fil-mobilità irridu naraw dawn l-standards relatati mal-mobilità elettrika għanna modi ġodda ta' enerġija hawnhekk, però ma jilqux il-bżonnijiet kollha. Forsi trid tivvjaġġa u taqsam l-Ewropa, però jrid ikollok mezzi differenti sabiex tieħu l-enerġija għalhekk iridu standardizzazzjoni. Forsi nistgħu nagħmlu xi ħaġa hawnhekk għandna rapport minn Ivo Bellet fuq il- sistema attwali, però rridu naraw li f'xi setturi it-ħassib prinċipali tagħna jiġu indirizzati l-industrija tal-ajru trid tagħmel kontribut ukoll hemm l-industrija tal-kimiċi, eh, trade unions. U meta nitkellmu magħhom irridu nispjegawlhom illi kien hemm eċċezzjonijiet li saru fil-passat u ma jistgħux jinbidlu, imma ovvjament jistgħu jinbidlu għalhekk jiena nixtieq li nar iktar pressjoni. marriċ intelfek mill-telefonat emmek. Irrit iktar pressjoni għawnek fuq dak li jista' jintlaħa fuq livell internazzjonali. Dwar li TS, il-sin ta' sforzi huwa prinċipali jridu setta soluzzjonijiet sabiex niżguraw li dak li namlu konut li dak li ftemna fuq pajizi f'Pariġi irrid jintlaħaq fl-istati membri kollha. Is-Sur Gerbrandi issa. Grazzi ħafna Sur President, grazzi Kommissarju Sefkovic għal kontribut tiegħek. Nista' naħseb dwar ħafna mistoqsijiet bil-portafol mifrux tiegħek u diffiċli li nifok hawnhekk. ħafna affarijiet li ġejjin fil-portafol tiegħek fil-xhur li ġejjin. L-ewwel ned. Aħna kellna ftejjim ta' Pariġi ta' suċċess kbir, però minn dakinhar rajt ħafna stati membri jippruvaw jħarbu mill-obligi illi għamilna għalina nfusna rajna It-trim minn gruppi ta' stati membri jgħidu l komissjoni u l-oħrajn illi il-foresti tagħhom qed jixorbu daqstant karbonju illi għandhom jiġu esklużi mill-miżuri ta' karbonju. Qed jistaqsu għall-esklużjoni tal-forestija tal-forestrija jitkellmu dwar il-problemi kbar tal-settur tal-agrikoltura xir tigber mill-lat ekonomiku għalhekk huwa importanti ħafna. Imma biex inkun onest qed nara ħaf aktar rieda sabiex ikun hemm iktar emissjonijiet aktar milli jinqas. Huwa kruċjali għalhekk li l-Unjoni Ewropea tkun iktar konkreta fuq karbonju inqas għal nofs is-seklu. Għanna l-għanijiet għall-2020, konkludajna l-għanijiet għall-2030, għanna irridu namlu l-għanijiet tagħna għall-efficienza tal-enerġija, ħerqana l-proposti, imma għall-2050 irridu irridu ikun hemm bejn 80-90% inqas emissjonijiet ta' CO2. Il-Kommissjoni qed tipprepara din l-istrateġija u qiegħda tipprepara din l-istrateġija u din hija konsistenti mal-għanijiet tagħna jew inkella ser tagħmel għanijiet intermedjarji. Huwa kruċjali li natu għajnuna l-istati membri u natu għom kurraċ. U għom illi li jaharbu minn dawn eh, l-isforzi miex l-attitudni tajba. Għandi mistoqsija oħra dwar il-biokarburanti. Kont sinċir ħafna waqt il-dialogu li kanna s-sena l-oħra u fil- u kien ċar li mhux ħalibqgħu nappoġġjaw il-biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni. X'in il-pożizzjoni tiegħek bħalissa għadek timxi ma' din il-linja li dawn il-biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni mhumiex it-triq l qudiem mhux għat-settur ta' trasport, tal-avjazzjoni. Jiena kont għalaqa tal-IKO f'Montreal 15 u l-enfasi l-kbira edha fuq l-użu tal-biokarburanti tal u l-istraġġeġija tal-Kummissjoni dwar il-biokarburanti u li tevita li tiżviluppa l-użu tal- Biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni hija importanti ħafna. Jiena ħerqal nisma' l-opinjoni tiegħek dwar dan grazzi ħafna. Issa gwek Katerina. ukoll nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju. Intu tipprova tinformana regolarment għal dak li għandu x'jaqsam mal-ħidma tiegħek fil-kuntest ta' l-Unjoni Enerġetika. Għandi mistoqsija brabta ma' problema li għadha ma indirizzata. Il-Kummissjoni suppost kellha tħejji l-inizjattiva fuq il-ħela enerġetika. Din l-inizjattiva hija marbuta mal-pakket li qed ninnegozjaw fuq l-ekonomija ċirkolari li ma tantx tagħti attenzjoni l kwistjoni ta' l-inċenerament. Din l-inizjattiva għandha tkopri dan l-aspett ġalla darba l-Unjoni qiegħda titbiet minn din il-prassi il-ħruq tal-iskarti ġifieri. Però l-Unjoni tista' toħroġ bi proposti interessanti speċjalment ta' dak għandu x'jaqsam mal-produzzjoni tal-enerġija f'dan il-kuntest. Inti x'taħseb? Ma nagħmlux ta' berruħna li l inċenerament u waqar mill-ħażna tal tal għaliex nqisu wkoll li f'ħafna pajjiżi jekk dawn ma jkollhomx il-possibilità li jużaw b'mod modern l inċenerament tal-iskart ċerti pajjiżi se jispiċċaw f'sitwazzjoni tas-sew ħażina għaliex se jkomplu jaħżnu eh, dan l-iskart u din hija ħaġa aktar dannuża. Xi stati membri investew ħafna fuq livell finanzjarju biex joħolqu dawn l-inċeneraturi moderni li ikunu baxxi fl-emissjonijiet tagħhom u allura inti x'taħseb fuq dan kollu u x'inhi s-sitwazzjoni attwali bl-inizjattiva li semmejt ilna sena l-oħra dik fuq l-enerġija ġenerata mill-iskart u fil-kontest tal-ekonomija ċirkolari u x'passi konkreti se jiġu mittieħda fil-qafas ta' dan kollu. Thank you very much. We... Grazzi ħafna manna l-bidda membru mill-Parti tal-ħodor għal-EFDT għalek nad il-kelma l-Viċi President sabiex jirrispondi għal dawn il-mistoqsijiet. Grazzi ħafna, Sur President, l-ewwel mistoqsija tas Sur Liza. Kienet ta' Sur Liza fil-fatt. Però kien hemm ħafna mistoqsijiet relatati, speċjalment in-naħa ta' Sur Mattias Grote. Jiena naħseb illi l-istampa vera tal-lum hija i wara l-ftejim ta' Pariġi u l-momentu pozittiv li nħola emmek, il-sentiment illi kien suċċess storiku u issa edin fil-stadju fejn kull stat membru qed jikkalkula jot xi jfisser dan kollu b'mod konkret u għaminnu illi kull stat membru qed jippreżenta ħafna speċifitajiet per eżempju f'pajjiżi fejn l-agrikoltura b'saħħitha hemm il-karbonju hemm il-biomassa f'pajjiżi oħra. U dan huwa parti mill-proċess jgħajna wkoll sabiex niċċaraw minn naħa tal-Komissjoni u minn naħa tal-Stati membri il-pozizjoni konġunta tagħna nista' ngħidilkom illi il-kummissarji kollha u l-esperti aħna ċari ħafna illi rridu nibqew mexxejja fenti tal tal-kontra l-tibdil fil-klima u l-impenn li ħadna f'Pariġi huwa kruċjali. Aħna ma rridux biss nippreżentaw impenn, però rridu nappoġġaw b'leġiżlazzjoni. Bekk l-impenn tal-Ewropa jkun differenti ħafna minn impenni oħra ta' Pariġi. Diġa semmejna l-ITS u din is-sena il-parti kbira tal ġenda li għana huwa relatat mal- l aġenta ta' wara Pariġi irridu namlu ħafna sforzi sabiex it-trasport ma jibqax daqshekk karbonizzat, irridu l efficienza ta' enerġija il-prestazzjoni ta' enerġija dan kollu huwa relatat mal-fatt li aħna niżguraw li aħna nilqu l-anijiet u l-impenjiet tagħna irrid ngħid illi bħalissa edin f'roba differenti u ma nkunix nistew. Ma nistawx nilqu l-għannijiet tal-2020 jekk jekk xi pajjiżi jibqgħu lura fl-iżvilupp industrijali u għaċċar li bħalissa kulħadd irid jagħmel isforzi tiegħu sabiex nilqu dawn l annijiet jekk irridu nilħu 30% fil-setturi li mhux ITS. Għet jisir ħafna ċar mill-evalwazzjoni ta' impatt. Irridu argumenti x'nippreżentaw lill-Istati Membri għalfejn nasbu li dinja l-aħjar proposta l-Istati Membri għalfejn hija ġusta u kif l-isforz kollettiv jippermettilna illi Nilqu dawn l-anijiet tal-2030. Fis-settur tal-avjazzjoni tafu li hawnhekk li għawek għanna sistema li qed taħdem u tkopri l-emissjonijiet tal-gassijiet effett serra. Però l-problema li fuq eh, livell globali irridu ftejjim qed nippruvaw nagħmlu dakol il nistgħu bħala Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri sabiex nilqu riżultati pożittivi fajkaw. Kelli laqat ma diversi mexxejja fl-industrija tal-avjazzjoni u mill-kommenti li ħadd minnhom kien ċar li anki huma femu li jridu jipparteċipaw, li jridu jaħdmu sabiex inaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet effett sera mis-settur tal-avjazzjoni u dan għamilni aktar eh, eh, tani aktar tama sabiex għal-ftejjim internazzjonali fuq il- neutralizzazzjoni ta' tkabbir ta' CO2 sal-2020. Aħna maħniġ biżjed ambizjużi għandna bżonn nagħmlu aktar, ma fl-istess ħin ikkun suċċess kbir li nibdew dan il-proċess għaliex sissa tafu illi sissa ma kellniex il-ftehim globali f'din l-industrija. U irridu nikkonsolidaw l-isforzi tagħna biex namlu dal-ewwel pass u naħdmu mbagħad fuq il-pasta wara. Mis-settur tal-baħir internazzjonali li ma kienx l-attenzjoni tagħna u li qed inniġġes ħafna u hekk ukoll qegħdin nagħmlu ħafna sforzi sabiex ikollna ftehim global fuq il-monitoraġġ il-ġbir ta' informazzjoni globali sabiex inkunu nafu x'ni l-istampa eżatt li ma linji ta' baħiru maktar effiċenti minn oħrajn u rridu naslu għal f'dan il-qasam ukoll. Fejn titħol l-effiċjenza tal-enerġija, aħna nixtiequ naħdmu fuq livelli differenti naħseb illi dan huwa l-unika mod kif nistgħu nimxu l-qudiem irridu nifmu bitċar xirridu nilqu fuq il-livell Ewropew, se jkun il level ta' se tkun il-livell ta' ambizzjoni tagħna għaliex bħalissa qegħdin niffinalizzaw l-evalwazzjoni ta' impatt u mbagħad irridu naraw xikun l-aktar pass effiċjenti għal l-annijiet tal-2030 u l-lin. Palma tafu fil-ftejim ta' Pariġi aħna tajna impenċar illi rridu naqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet effett serra sal-2015 bejn 80 u 90 fil-mija sabiex ikollna ekonomija ħisam il-karbonju. Palissa qegħdin f'kuntatt mal-Istati membri għal xirridu illi din ambizzjoni Ewropea illi se tkun preżentata fid-direttiva tal efficienza tal-enerġija tkun ukoll tkun trasposta b'mod xira u kol fil-pjanijiet ta' klima u enerġija nazzjonali. konna f'konsultazzjoni ma l-istati membri sabiex nikonvinċu għom li dan huwa l-aħjar, din hija l-aħjar triq. U l-istati membri jridu jagħmlu xogħol tagħhom ukoll. Se jkollna affas Ewropew sabiex nilqu il-għanijiet 2030-2050 imma irridu jintlaħqu u x-xorri tisir fuq livell ta' stati membri u kull stat membru irrit jiżviluppa il-pjanijiet ta' klima u enerġija nazzjonali li jitħlu fiħdan dan l-isforz Ewropew u globali. L-effiċjenzija parti importanti ħafna fil governanza tagħna ser noħorġu pjanijiet ta' kif dan għandu jsir u qegħdin fi proċess ma' stati membri oħra sabiex ikun hemm sforz komuni fuq tliet parametri u jiġu dawn irrispettati u jintlaħqu. Fuq il-kwistjoni ta' politika enerġetika u dokument li kien ġi diskuss il-ġimma l-oħra, il-dokument li semma s-sur grotte, Dan kien jitratta il-proposta fuq livell ta' esperti mill-esperti nazzjonali kif għandna nifokaw aktar ir-riċerka u innovazzjoni tagħna x'għandhom ikunu l-prijoritajiet tagħna wkoll u naf li kull darba li nsemmu l-kelma nukleari mill-ewwel ikonna diskussjoni mqanqla. Jina naħseb li hemm bżonn għal ġejjini u rridu naħdmu flimkien hawnhekk u għalli ikonem hemm ambjent aktar seren għad-diskussjoni marbuta man nuklear għaliex bħalissa spess diskussjoni tispiċa polarizzata meta nsemmu n-nuklear. Mbagħad nispiċċaw fiż-żewġ estremitajiet u jkun diffiċli li niddiskutu kif xira. Importanti dan is-suġġett għaliex jekk naraw x'inhu jiġri, għan nibdew bl-Ewropa. 130 reattur u deċiżjoni ta' xi stati membri li jalqu ċerti impjanti. Oħrajn eh, pajjiżi oħrajn jixtiequ jibnu ġodda u oħrajn jixtiequ jħadmu dak li għandhom diġà. Naf dawn l-affarijiet kemm jiswew il-flus meta wieħed ikun irid iżarma impjant rridu niżguraw li jkun hemm riċerka xierqa eh, marbuta mas sigurtà. Eh, hemm bżonn li nkunna nafu li l-impjanti tagħna jkunu ta' sigurtà għalja. Anke jekk jingħalqu, eh, jekk jingħalqu l-elu għandu jsir skont l-aħħar parir xjentifiku. Naħseb ikun importanti dan, jista' jgħinna wkoll biex niffokaw fuq affarijiet oħrajn u nkunu nistgħu wkoll ikolna diskussjoni inqas imqanqla għaliex jekk le wis nibża u dan huwa l-biża wkoll li issemma l-industrija li eh, dan isir ambitu li jiġi diskuss il-barra mill-ambitu komunitarju. U din hija ħaġa żbaljata kieku seħħ għaliex aħna għandna l-expertise naħseb fl-interess tagħna li niddiskutu dan is-suġġett mill-binadi kollha. Naħseb il-modell għandu jkun bħal rajt fi Praga. Ma nqisux diskussjoni biss vizavi l-industrija, nqisu wkoll soċjetà ċivili, l-NGOs, ċittadini, partijiet interessati biex id-diskussjoni ma tkunx biss mal-esperti, konna xi ħaġa usa li tkopri l-aspetti kollha, dak l-aspetti sensittivi għall-istati membri kollha. Il-punt liħor, punt importanti u koll l-standardizzazzjoni tal-vetturi elettriċi. Meta kont f'Hannover xi ġimgħat ilu kien hemm żewġ prodotti li eh, baqgħu f'moħħi l-ewwel kien hemm dimostrazzjoni Uddim Merkel u Obama eh, u rewhom charger li jista' jiċċarġja batterija biex wieħed issuq 500 km f'20 minuta. U din hija ħaġa tal-aġab possibbli illum ukoll. Il-President staqsa nittama li jkollna l-istess standard għall-Amerikani, u koll anke l-plakek Amerikani. Hemm xi differenza fil-voltaġġi spjegaw l mbagħad però l-istess sistema. U tieni Dimostrazzjoni kien bdejjin. Kif inti tista' tuża dawn il-vetturi elettriċi biex dawn jaħznu l-elettriku. Kien hemm kumpanija Olandiża li wriet li fil-ġejjien meta jkollok aktar vetturi bħal dawn inti tista' tbieħ il-kapacity ta' dawn il-batteriji l-fornitur tal-enerġija u inti taqla l-flus hekk. Eh, min kien qed jippreżenta hawnhekk semma xi elf euro xi ħaġek. Diffiċ li jiena, però jekk niżviluppaw modelli kummerċjali bħal daw, naħseb il-kol kemm aħna nibdew insuquhom dawn il-karozzi. Standardizzazzjoni importanti. Eh, forse tafu ukoll li aħna deċidejna li niffirmaw MOU mal-Amerikani wkoll biex eh, namlu xi ħaġa fispra u mbagħad oħra f'Chicago fejn eh, se nkun qegħdin naħdmu fuq l-omologizzazzjoni, standardizzazzjoni, riċerka fil-vetturi, eċetera, eċetera. Dak li rridu nagħmlu biex ikonna rollout aktar veloċi tal-infrastruttura. Imbagħad it-tieni tieni sensiela ta' mistoqsijiet marbuta mal-proċess ta' ratifikazzjoni tal ftejm ta' Pariġi. Hawnhekk naqbel li huwa fl-interess tagħna li nizguraw li naġixxu b'mod veloċi flimkien mal-proposta tagħna l-effort sharing u l-komunikat fuq dekarbonizzazzjoni fil qasab ta' trasport niprezentaw nippreżentaw ukoll il-proposta ratifikazzjoni tal ftejm qabel il-waqfa tas-sajf. Nittammaw li imbagħad l-Istati membri jipproċedu mill-aktar fiż bil-proċess nazzjonali tagħhom. Is-Sur Gerbrandi ddeskriva wkoll sensazzjoni li kellu Fu l-aġir tal-Istati membri. Eh, u għal, meta niġu għal bioenerġija, eh, hawnhekk huwa ċar li l-bioenerġija hemm bżonn tkun sostenibbli. Il-biomassa li dwar aħna ħriġna rakkomandazzjoni hija importanti ħafna, part importanti ħafna. Hawnhekk naħseb li rridu nsibu mod kif il-biomassa tkun effettiva biex tnaqqas l-emissjoni tal-GHGs lantana dan huwa. Jekk inti trid tuża l-biomassa din tkun prodotta b'mod sostenibbli fil-katina kollha tagħha. Għalhekk dak li hemm bżonn huwa eh, regoli ta' kontabilità aġġornati fil-UCF U apparti minn hekk naħdmu fuq il-kriterji solidi sostenibbli għal biomassa. Għal dawn iż-żewġ oqsma diġà l konsultazzjoni ukoll il-proċess kena respons sabiħ ħafna u kena u koll laqam partijiet interessati fl-axar ġemat. Issa li għedin namlu u għalli għedin naraw xinu ma l-alternativi. Naraw kif nistaw nużaw dawn il-kriterji. Il-konklużjoni loġika tkun rinnovabbli, direttiva ta' rinnovabbli, però forsi nistaw impoġġuhom x'imkien ieħor ukoll dawn il-kriterji, naraw daqsxejn. U dwar il-ġenerazzjoni l-ġdida tal-biokarburanti hawnhekk dak li huwa ċar dak li hemm bżonn għal dan l-istadju ikun phasing out gradwali tal-ewwel ġenerazzjoni tal-biokarburanti. Raġuni ewlenija għal dan kien kif il-produzzjoni tal dawn il-biokarburanti jaffettwaw mod negattiv l-agrikoltura u l-faqar kol f'ħafna pajjiżi u għalfejn aħna ddeċidejna li niproċedu dan il-phase out gradwali. Qegħdin naralizzaw kol x x'nistgħu nagħmlu biex inħeġġu ċaqliqa fil-konfront ta' biokarburanti aktar avvanzati. Waħda mill-komunikati li preparajna aħna se jitfaw aktar dawl fuq kif nistaw niproċedu f'dan ir-rigward. Incidentalment, dwar il-pjanijiet l-lin mill-2030, naqbel miegħek eh, Sur Gerbrandi, irridu naħsbu dwar dan issa, għaliex il-pjanijiet tagħna joħdulna d-deċenni sħaħ, rridu nħejju l-infrastruttura, l-industrija, konsultazzjoni pubblika, u rridu naħdmu wkoll fuq bidliet fis-soċjetà tagħna kif din taġġixxi meta tkellimt dwar il-pjanijiet klimatiċi u l-enerġija Ovvjament, eh, kon tajjeb u jkonna pjani tajbin imħejjin bejn l-2020 u l-2030, pero ħna għadin nħedġu l-Istati Membri tagħna biex minn issa jibdew ħarsu l-lin mill-2030. Għaliex? Biex eh, inti tasal sa dawk il-miri tal-2030 diġa għandek sfida, pero li tmur l-lin minnhom imbagħad fil-rigward ta' tnaqqis fil-emissjonijiet eh, tal-GHGs sal-40% sal-2050 din hija sfida akbar. Ġifieri rridu naraw se nagħmlu anki lilin il-perjodu li jmiss tal ta' dan id-deċenju. Din hija l-istrateġija li qed nipproponu, eh, dokumenti uffiċjali. Naħseb taf inti dwar il-timeline uffiċjali li għanna li sal-2018 għaddin eh, nistennaw il-panel tal-IPCC eh, jgħidilna daqxajn kif nistaw nindirizzaw il-mira ta' grad Celsius. Mbagħad sal-2020 għandna l-obbligi tagħna biex inħejju il-roadmaps tagħna sa nofs is-seklu u sal-2023 se jkollna l-ewwel stocktaking globali kif aħna bħala bħala komunità qegħdin naġġixxu l-Unjoni Ewropea se tirrispetta dawn l-impenji bla dubju u l-Kummissjoni se taħdem ħafna wkoll f'dan ir-rigward. Is-Sinjura Koneċna irreferit ukoll. Għalfat li xi kultant ikonna eh, għanijiet eh, kontradittorji meta niġu għall-iskart u l-enerġija. Dak li huwa importanti hawnhekk u għal inkunu raġonevoli eh, meta nqisu dan is-suġġett. U għal daqstant naħseb li rridu nirrispettaw il-ġerarkija tal-iskart pereżempju, l-ewwel net ma rridux noħolqu l-iskart biex ikonna sitwazzjoni aħjar u mbagħad ikun hemm użu mill-ġdid ukoll u jekk huwa possibbli jkollna riċiklaġġ ukoll jekk dawn l-alternattivi kollha mhumiex disponibbli, allura mbagħad nirrikorru għal inċeneratur. U b'din l-aħħar alternattiva eh, ikonna il-landfills, il-miżbliet. Illum il-ġurnata bla dubju għandna teknoloġija riċiklaġġ għall-użu mill-ġdid jekk dan ma jkunx possibbli nużaw dan il-materjal, dan l-iskart biex namlu l-enerġija minnu. Ġifiri, inċenerazzjoni u landfills għandhom ikunu l-axħar art, l-axħar triq. Sa tmim is-sena però se nkunu qegħdin inkomplu naħdmu. Irridu nqisu però din il-ġerarkija li semmejt ukoll u nqisu wkoll il-komunikati kollha li ħriġna brabta mal-ekonomija ċirkolari. Grazzi ħafna. Thank you, and now we start the second tour, Madame Grostette. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Vice-président. Merci de, de venir. Euh, Grazie, grazie tal-li tina il perspettiva tijak fuq e l-Unjoni Enerġetika fuq l-efficienza enerġetika aħna dejjem eh, dinali li kien diffiċli na illi niprovaw npoġġu l-affarijiet eh, f'postom kif suppost li għandek ħafna investimenti l-ewwel biex tqiegħed l-affarijiet imbagħad fejn suppost. Inti tkellimt ħafna fuq l-appjazzjoni, hemm ħafna li diġà jagħmlu sforzi li jużaw ċertu tip ta' l dinji tal-ajru għal ċertu sib ta' vjaġġi għaliex daw dawk jkunu iktar ekonomiċi għal dak li l-enerġija ġifiri jem affarijiet illi qed jisiru. Importanti però li dak kollu li aħna n-implementaw jisiru kol fil internazzjonali għaliex mhix kustjoni li noqogħdu nitfaw ġebla fuq saqajna kif aħna nagħmlu ta' spiss l-Unjoni Ewropea fuq il-level nukleari meta nitkellmu fuq il-livell nukleari għandha x'qasam ħafna ma' l-bidla fil-klima. Għaliex dawk li jridu waqfu l-impjanti nukleari mallu marru jattakaw l-mbagħad is-settur tal-użu tal-karbonju, l-emissjonijiet tas-CO2 u l-kwalità tal-ajru. Emmek, aħna minna l-mod għana nkoll. Nukleari u ovvju emmek li jridu nsaxħu ir-regoli tas-sikurtà. Iżda aħna ma nistawx ma nadu għal snin li jmiss mingħajr ma niġġieldu kontra bitla fil-klima. Żvilupp tal-enerġija rinnovabbli hija perfetta, hija sarġa sabiħa, imma mhux biżejjed, mhux effiċjenzi biżejjed għal 20-30 sena li ġejjin. Jiġifieri aħna rridu illi innużaw nukleari minn ċertu sa ċertu ammont huwa indispensabbli. Sima semmejx il-gas pereżempju, imma Nastix nsemmiha xi huwa importanti, hija hemmhekk il-pakkett enerġetiku importanti biex naraw li kuna messi sikurtà tal provista dak li huwa l-gas. Intom edin tistaqsuna fuq il-stati membri li jorganizzaw ruħan fuq livell reġjonali. Ħaġa tajba veru, ma rridu nkunu flessibli wkoll. Għaliex ma jistawx li nilimitaw kull stat membru li jitlu f'organizzazzjoni ta' kooperazzjoni reġjonali wahdanija. Nasab jemma iktar sens li permettu li kunem l-implementazzjoni ħanħanġel eh, tal-gruppi differenti reġjonali eh, skont ir-riski transkonfinali ewlenina li jom. Allura stat membru kun jista' jgħamil parti minn iktar grupp wieħed reġjonali kirid. U intom tridu dbidlu kol, għahina zoma jgħna fim sew, intom tridu dbidlu il-pjanijiet nazjonali ta' ġestjoni ta' grids ma' dik radok reġjonali. Veru għan bidlu għam jew inkella għan kunu ħankunu għom iktar koherenti. Grazie tassew. Thank you very much, uh, Mr. Leinen. Yes, Sir Leinen. Viċi President, inti semmejt triangolu, eh, tajjeb u eżq. U tajjeb, eh, kiku nisiltu l-aħjar konklużjonijiet minn din l-idea. Aħna għatkellimnu ħafna dwar trasport għaliex l-emissjonijiet ta' trasport dejjem jiżdiedu. Però rridu niftakru il-qasam tal-kostruzzjoni wkoll għaliex ħafna mill-karburanti fossili qegħdin jintużaw b'dan il-mod Meta jimbnew affarijiet ġodda bini ġdid, għandu jkun hemm aktar alternattivi meta mqabbel eh, mal-modi. Dan l-aħħar smajna dwar enerġi eh, bini li jaħlu inqas enerġija, issa qegħdin nitkellmu dwar il-dawk li joħolqu l-enerġija. Hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu, jiġifieri noqogħdu attenti hemmhekk, imbagħad il-finanzjament ekoloġiku inti qed li hemm ħafna nies involuti hawnhekk, hemm ħafna sidin ta' djarhom u allura rridu nkunu kreattivi. Ma naħsibx li l-FC se jkun biżejjed hawnhekk għaliex l-FC indirizza proġetti kbar biss. Hemm bżonn idea ġodda b'mod li wieħed juża finanzjamenti ekoloġiċi fil-qasam tal-bini. Imbagħad Ir-rivoluzzjoni teknoloġika, aħna konna iċ-ċina l-ġimgħa l-oħra, tkellimna dwar żviluppi e, ekoloġiċi hemm ċerti teknoloġiji disponibbli fiċ-Ċina, pannelli fotovoltaiċi, eccetera. Aħna xi prioritajiet għandna nistgħu nżommu fuq ta' qoddim, nistgħu nkunu l-aħjar. Grazzi ħafna, is-Sur Selimovic. Grazzi ħafna, Kummissarju. Ippermettu li ngħid kemm tassew napprezzaw il prezenza tiegħek fostna hawnhekk. Jiena naqbel bisħieħ ma dak li ntqal dwar l-Unjoni Enerġetika anke fil-komunikat tagħkom. F'dan il-kuntest jiena nishti nagħmel żewġ mistoqsijiet. Wieħed mill-għanijiet tal-Unjoni huwa li tissaħħa kooperazzjoni bejn l-Istati membri u l-Istati membri tal-Komunità tal-Enerġija, l-Ukrajna, l bosnia l-Montenegro, s-Serbja, eċetera, biex niżguraw l-implementazzjoni effettiva tal-element enerġetiku tal-Unjoni. Il-Kommissjoni x'taħseb li jista' jsir fil-konkret biex tissaħħa din il-kooperazzjoni u tieni mistoqsija Il-viżjoni wara l-Unjoni Enerġetika hija Unjoni fejn l-Istati membri jarraw li huma jiddependu fuq xulxin biex ikun ehm, forniment sigur ta' enerġija għabbażi ta' solidarjetà u fiduċja. Din kienet kwotazzjoni meħuda mill-komunikat tal-Kommissjoni, però palma nsibu fir rapport fuq l-Unjoni Enerġetika u dawn naraħbajnejna u kol jider li jem ċerta qasma strutturali, ċertu nuqqas ta' fiduċja bejn l-Istati membri u dan ixekkel il-miri tal-Unjoni. Per eżempju, ma tantx ikun hemm interkonnessjonijiet tajbin U dawn mhux dejjem ikunu inċidenti, xi kultant apposta jsiru dawn l-affarijiet. Apparti minn hekk l-istati membri li jkunu dipendenti ħafna fuq il-gass Russu jistgħu jew eh, ikunu ħati li antagonizzaw il-fornituri tagħhom jew inkella spiċċaw ftemijiet individwali qed nitkellem forsi dwar in-Nord Stream 2 hawnhekk. U dan skapitu tal-Unjoni Enerġetika, ġifieri intom x'taħsbu li jista' jsir b'mod li ikun hemm aktar fiduċja bejn l-Istati membri. Grazzi. Grazzi. Jissur, ek. Grazzi ħafna lil viċi President tal-preżenza tiegħu fostna. Grazzi ħafna tal-opinjoni tiegħek ukoll. Sur Grote diġà għamel il mistoqsija li xtaqt nagħmel jiena. Jiena xtaqt nistaqsi x'beħsieba tagħmel il-Kummissjoni fir-rigward ta' dawn il-mini reatturi fl-Unjoni Ewropea. Ħa noħroġ b'mistoqsija oħra tibdil klimatiku. Ma għandi mistoqsija għalik. Meta niġu għat tibdil klimatiku? Għedin taħsbu aktar fuq il-qasam tal-agrikoltura b'mod partikolari e, trobbija tal-annimali għaliex dawn ukoll huma ħatja ta' emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju u xek. Imbagħad għandi mistoqsija oħra dwar dawn il-mini reatturi. Kull mini reattur huwa wkoll potenzjalment mira ta' attak mit-terroristi, speċjalment eh, fi żminijiet tal-lum. Irridu noqogħdu attenti naħsbu dwarhom dawn ir-riżorsi enerġetiċi. Grazzi. Grazzi is-Sur Bellet. Grazzi President. Viċi President, il-għura nofsinhar it-tajjeb, diġà tqal ħafna dwar l-ITS u l-ħidma enormi li trid issir fuq it-tiġdid tal-ITS u domanda fuq l-industrija. rridu naraw x'ħajsir fil-qasam tal-avjazzjoni. Mattias, eċċetera, semmew ħafna fuq dan, mis noqgħod nirrepeti, jiena nixtieq nagħmel żewġ mistoqsijiet l-ewwel net fuq l-effert sharing il-non ETS. Mhux biss il-qasam tal-bini, però anke dak tat-trasport. Iva, hemmhekk nistgħu nagħmlu aktar naħseb, nixtieq ukoll referi għat-trakkijiet u l-xarabanks u l-heavy duty vehicles l-HDFs. Pajjiżi bħal Kanada diġà għandhom standards ibsin, aħna m'għandniex però. Hija l-imbezzjoni tagħkom u tagħna li nkunu fuq ta' qudiem. F'dan il-qasam mish l-ambizzjoni tagħna li ikonna fażi ta' monitoraċ li titfana lura, però tajjeb li wieħed jasal għal ċerti riżultati qabel l-2030. Hemm bżonn inkunu aktar veloċi fil-ħidma tagħna. Imbagħad oħra dwar il-biomassa. Dan il-pajjiż għaddejja diskussjoni imqanqla fuq il-faċilitajiet tal-biomassa u kien hemm ħafna proġetti li ġew imwaqfa minħabba l-kritika fuq is-sostenibilità tagħhom L-alternativi allura ikunu li aħna ninvestu f'enerġija offshore, però dan ikun fatti bliss meta jkun hemm sussidji importanti se nagħmlu nimportaw l-injam, nimportaw eh, l-skar tal-biomassa, jew se ninvestu f'enerġija offshore. Għazli diffiċli, inti x'taħseb? Thank you very much, Mr. Parnio. Oui, monsieur le vice-président, euh, je voudrais revenir sur... Euh, Ixtiq nura għal-ratifika tal-ftejjim ta' Parigi mill-Unjoni tal-Unjoni Ewropea, il-Kommissjoni kienet qed tippreżenta qabel is-sajf żewġ proposti. Il-Konsil Ewropew u l-Parlament Ewropew wieħed fuq il-Konsil ta' Ministru tal-Ftehim ta' Parigi u l-għanijiet fissati għal pakket enerġija tal-2003. Is-servizzi legali tal-komitata fassal nota, faslu nota għal dan il-għan, għal xilu il ġnota hija din il-konnessjoni illi tamlenna ċertu problemi. Imma l-autoritajiet indipendenti pal muma l-forniment enerġetika pal huma Slovakkja, Repubblika Ċeka, l-Polonja, jikondizjonaw ir-ratifika tagħhom għal-ftehim fuq it-qassim tal-sforzi nazzjonali biex jinaqsu mill-inqas 40% il gassiet effett serra tal-Unjoni Ewropea minn issa sal-2030. U għandil l-impressjoni li proċess ta' ratifika tal-aftajm ta' Pariġu minna tal-Unjoni Ewropea qed jinżammu mostax minn dan il-pajjiż indipendenti għadaw kli li huma l-fossil fuels, il-fossil fuels, l-enerġija mill fossil fuels. Allura rridu wkoll nafu kif nistgħu noħorġu minn din is-sitwazzjoni fejn tiżammuna stax dan il-pajjiżi. Kif aħna nistgħu nagħmlu tali l-istat ta' negozjati fuq dan il-qassim fuq livell nazzjonali jista' jippermetti li eh, f'mument meta aħna din minn negozjati aħna wkoll nistgħu nagħmlu tali l-Unjoni Ewropea terġa tqum fuq saqajja, terġa tibda mill ġdid u kifedna li dejjem eh, niprofaw nħarsu eh, f'direzzjoni waħda naqbdu l-istess triq. Grazzi is-Sur Peter le. Grazzi. Grazzi tassew, Sur President, tal-prezentazzjoni tiegħek, kromettenti ħafna, konċetti ċari. ġejni sostenibli għandu jittalab li kunem mm, approċ koerenti. Brabta mal-lanjeta politika fuħdan l-Unjoni nixti insemmi aspetti għor importanti u opportunità illi nħossi li għahtieġa. Aħna għanna nużaw l-sobijiet tana u sobijiet oħrajn biex neħdu sem fil-ekonomiji eh, li għedin isiru ekoloġiċi kull majmur. jmur Jiena kont kontenta li eh, kienem dawn dawn l-inizjattivi dak li huma l-Indja, ma usieħ Bahrajn simili, iktar ma nkunu ekoloġiċi fil subijiet tagħna, iktar ma nkunu nistgħu nqarbu lejn il-miri tagħna ta' Pariġi naċert. Aħna nistgħu naqblu mal l tagħna konċetti għarfien, kun eh, temi, eh, esperjenza, Tidda triangolu kollu li jinti semmej li sanaqsmu maħħom u jiena kifet nifhem sew il-Banek Ewropej mhux għan dimbatu b'nuqqas ta' flejjes bħalissa u għażmin tajjeb biex nużaw għal għanijiet tajbin. Mistoqsija għaj hija nisan ninfluwenzaw l-iżviluppi lejn approċ iktar settorjali, iktar integrat. għan għan għ se e Grazie, signor. Grazie ħafna l-Viċi President. Jena nishtiq nitkellem dwar l-Unjoni Enerġetika u nkompli ninsisti fuq il-vizjoni li għalija hija l-aktar qrib tagħna l-Unjoni Enerġetika għandha għana ħari l-forniment tal-industrija l-konsumaturi. U minnu li eh, għadin nitkellmu għadin nanalizzaw għalfejn nistgħu naslu għal dan, nitkellem ħafna dwar ir-rwol tal-effiċenza enerġetika. Hemm bżonn impenn min-naħa tal- tal-gvernijiet nazzjonali hemm bżonn u wkoll però jinnibqa' ninsisti li rridu nirrealizzaw ukoll l-ispejjeż tal-Unjoni Ewropea. Huwa minnu li dan huma kompetenzi fil-maġġor parti tagħhom it-taxxi ġifieri minnaħta l-Istati membri, pero naħseb li għam bżon nikonu trasparenti u naraw xinu jiġri. Dan diġa għettu, meta aktar minn 50% ta' prezz enerġetiku fil-pajizi kollha tal-Unjoni u jikostitwixxu taxxi mhux biss l-ispejs ta' distribuzzjoni, però anke politika in ġenerali li tiddependi mill-gvernijiet li però ma jkunux trasparenti. Hemm bżonn nitkellmu wkoll fuq tassazzjoni ġusta fil-qasam enerġetiku, hemm bżonn ċertu element ta' ugwaljanza sostenibilità soċjali. dan ir-rigward naħseb li rridu wkoll inqisu d-demokratizzazzjoni enerġetika u hemm bżonn naħdmu fuq qafas komuni. Naħseb li m'għandux ikun hemm ċerta penalizzazzjoni eh, bħala ma jiġri fil-Ġermanja pereżempju. Għandi mistoqsija sabiex nagħlaq. Is-sigurtà tan-nuklear fil-Belġju dan l-aħħar rajna fl-aħbarijiet Eh, aħbar li se jitqasmu ċerti medicini hawnhekk. Eh, kien hemm rapport ukoll li jesprima tħassib fil-konfront ta' żewġ reatturi hawnhekk fil-Belġju. Jidher li hemm tħassib skont l-informazzjoni li ħarġet eh, fl-istampa, tħassib fil-Lussemburgu, Franza, eccetera. Per eżempju, impjant minnu għandu proroga ta' 10 snin. Jina nixtieq nkun naf x'inhu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 Meta aħna niddiskutu dan il-konċett kif ikollu impatt fuq il-prezzijiet tal-bejħ bl-imnut, eh, nibdew nibdew bidla fil-klima illi wara kollox huwa l-espert, l-arfin esperta tal-komitat, ma minn nitkellmu fuq il-bidla fil-klima jrid ikollna konċett fuq il- nitkellmu fuq l-enerġija kritika, nisimgħu il-mistoqsijiet kritiċi. għat nifokaw fuq il-fat illi l-istati membri u ma u koll li fokaw fuq il-konċett u dawn irridu jiddeċidu. Eħna, għan nisimaw dwar per eżempju raddini biex jġeneraw l-enerġija. Din ukoll tista' titqies pala xi ħaġa li qed tindaħal fil-kompetenza li stati membri ta' xaddom xamx ma jagħmlux, għax ma mill li jagħmlhom l affarijiet. jgħidu niftakru illi kien hemm erba' xjentisti Amerikani fl-2014 li kidbu għitra fuq il-benefiċċji tal-enerġija nukleari. Li tgħid li attwalment l-enerġija li tiġġeddet u enerġija ekoloġika ma nistawx eh, kunu ta' livello li biżejjed biex ikunu nistaw naslu għal l-onnanijiet ambizzjużi tagħna. Ovvjament irridu nippruvaw nużawhom kemm jista' jkun, imma eh, dawn ix-xjentisti fl-analiż tagħhom eh, għaluna li l-enerġija nukleari hija neċessarja. Allura jdu nieħdu deċiżjoni x'nu l-għana u linji tagħna hawnhekk hija l-enerġija ħadra, Eh, jowżu ambizjuż din enerġija, ovvjament aħna rridu nkunu realistiċi. Aħna rridu illi niġġieldu kontra l-bidla fil-klima imma din it-tip ta' enerġija nukleari ma tistax titqis bħal għal dawn it-tip ta' riżorsi enerġetiċi. Voli xej Grazie. Nħad għas nismu minn għandkom. Jien nismu minn segretarju tal-istat ta' najtkellem dwar l-ambjent, jien mistoqsija għonek, nitkelmu għonek dwar enerġija, għad dwar l-ekonomija ċirkolari, għonek u dimkom, għonek u dimek edha jien. Għonek għandkom ħafna persuni, kumpaniji li jixtiequ jinvolvu ruħom Aħna morna l-università, ma kienem ħabbosta nies li jdu jinvolvu ruħu miċ-ċittadini, l-industrija u x'naf jien u ma nafx kif eh, ma nafx kif għandhom jibdew. Hemm seba' mit-telf appartament li għandhom jiġu rinnovati dawn jisibu burfaw faw jamluhom neutrali jenu ġenetikament. Iżda kif jkollok aċċess għal-finanzi għaw li għom għawnek. Għet nitkelmu dwar eh, xi 30 miljon euro, bazzikament. kulħadd irrit li xi xaħġa, tista' tgħidilna ftit iktar dwar kif nistgħu nagħmlu xi ħaġa f'termini prattiċi biex nikbiksbu dawn l-għanijiet u bagħad is-settur agrikoltura, agrikoltura. Qed nitkellmu dwar settur tal-agrikoltura u tal-klima. Ma ma ħossx qed inqataw biżejjed ħin fuq is-settur tal agrikoltura. Eh, tista' tgħidilna kemm xejn qed jiġri f'dak il-qasam? Is-settur mhuwiex qed jissemma direttament. Ma indirettament, xejdu nagħmlu hawnhekk ifisser li ġifieri ħajkun hemm dazzi li ħajkun hemm fuq il-importazzjonijiet tas-soja. In-nies m'għandux biżit informazzjoni insomma u fl-aħħar nixtieq naqbel bli ngħid li f'kull għam jiena nsemmi is-skart u il- il fertilizzant, li se jintuża biex jiġi fertilizzant. Eh, Inna snin twal indiskutu dan, ħana su ximkien? Jien xi ħaġa li dejjem insemmu fil elezzjonijiet imbagħad qed ma nerġgħu nisimgħu dwar wara. Grazzi. Mela, fit-tieni round minn fejn bdejna kif tista' tgħinuni. And uh, I sure I have it here. Is it not sure up?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 kienu qed ikunu iktar ekonomiċi jiżaw eh, ajruplani ta' posta, kunu qed art tintil daw kull mal gassijiet effett serra u l-emissjonijiet oħrajn le jiena naqseb li ma kienx piż kbir għal jom illi jieħdu sim jiddaħlu fis-sistema Ewropea għal dak li huma l-inni tal-ajru kbar fejn kellhom ikopru il- emissjonijiet ta' gassi ta' effett serra u rew li taħdem, rew li taħdem fit teħdan l-Ewropa, iżda tiftakru x'kienet ir-reazzjoni meta ħana proponejna illi dan għandu jkun sforz globali, l-linji tal-ajru meta għandhom jivvjaġġaw madwar l-Ewropa xandu nam namlu f'din iskeba. Kien hemm proposta iktar mm, taħra u kontri għadi tal-proposta. Issa l-numru ġurnata li mġiba qed bidelu, naħseb il tal-ajru li qegħdin imexxu jum il-kbar qegħdin ibidlu l-fema tagħhom u naħseb li lajkaw tista' tgħinhom minn nkunu iktar ta' tama u iktar naħdmu fuq il-ftehim pożittiv f'Ottubru. Ta' din is-sena aħna ser ikonna fil-fatt approċċ globali u l-approċċ li jgħidha biex in il-gassijiet effett serra l-avjazzjoni nkunu nistgħu eh, naqsu ma' s-sena 2020. Dan ikun l-ewwel pass, u mbagħad inkun nistgħu nkomplu nibnu fuq dan fil-ġejjin għaliex l-iżviluppi teknoloġiċi ovvjament mm, se jippermettuna li jimmexxu l-qudiem iktar minn hekk. Issa naħseb li l-insula grossat iktar li kienet li kienet dwar kooperazzjoni reġjonali u l-sikurtà f'enerġija. U hawnhekk inħoss li bħala l-ewwel punt ta' spjegazzjoni. U għalfi aħna proponajnija, jekk ħarsu nis sikurta ta' provvista fis-sor speċjalment fis-settur tal-gas, għacħar li stati membri meta jittrattaw dawn is-sfidi minħabba li biċa kbira minnhom huma żar jew mejdi ma jistgħux jikampaw. Iħna detalimna minn 2006-2009 minna stress testana. tagħna u ħareġ bitċar illi dak li aħna neħtieġu f'dan il-każ u dak li fil-fatt ġara fl-aħħar mill-aħħar kien l-istati membri li ġew affettwati iktar kisbu lajnuna mill-ġirien tagħhom. Ġifieri aħna saqna fuq ħames kriterji ġeografikament ta' dak li huwa il-distanza ġeografikament, il-rabta tar-relazzjoni, il-kapaċità ta' interconnection, il-ħażna tal-gas u il-kriterji ewlenin ta' kif nistaw nipproponu kif dan il-gruppi għandhom ikunu strutturati. Iżda fl-istess ħin meta smajt birraqqa wkoll id-dibattitu fost istati membri ta' naba minnu li vera li stati membri gbar u ma kbar wis għal gruppi bizzan li jien impressjoni bil għanzi li għandi għal-melu jekk jomlu l-komment li namlu nagħmlu jnagħmel jien. Jiena eh, naħseb li dak li huwa importanti għalija għal komissjoni għalija. Narraw li Meta eh, nadottaw is sikurta ta' provvista din id-direttiva li aħna ser ikonna npenċar fri il- eh, il-msiħba reġjonali jaħdmu flimkien fuq il-pjan ta' kontingenza biex bekk ikunu nafu li jekk jiġi xi ħaġa fl-Ewropa ċentrali kif ir-reġun eh, ser jkun jista' jereġixxi. Se jkunu l-interconnector, se jkunu l livelli ta' ħasna biex naraw dan pajzi jistgħu nistgħu nejnu għom. U l-istess tal-Ewropa tal-Nozzani, eh, għal-raġuni tal-xlok u għal u tal- tal-beach u tal-Europa. Aħna nħoss jina nħoss illi il pjanietta ta' kontingenza għal kull parti tal-Europa għadhom ikunu żviluppati sew għandhom ikunu realistiċi u għandhom isolvu di problema. Nafu li l dibattitu huwa intensiv ħafna fil kwissjoni u nittama li nsibu soluzjoni tajba għal din il-proposta għaliex kif tafu daħħalna wkoll il grupp reġjonali fl-annes u dak li importanti ħafna li nessa huwa il-lan tal-proposta l-qofol tal-proposta li hija l-kwalità għolija tal-proposta Ehm, pjanijiet ta' kontingenza. Għalhekk inħoss illi tajjeb li imbastru se jkun il-riżultat imma l-importanti li jkollna pjan ta' kontingenza li jurina kif ir-reġjun jista' jgħin kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Mistoqsija oħra du lajn li kienet qed tirreferi fuq is-settur ta' kostruzzjoni u ta' kessieħu t tisħin eh, kif għandaħlu fis-seħ u naħseb li dan għandu jkun ta' priorità ewlenija għal Parlament Ewropew u Kurlament u Kommissjoni Ewropew l-Istati Membri fuq kif għandna ntrattaw dil-kustjoni ta' bidla fil-klima. naqsu l-ispejs enerġetiċi għaliex ħafna minn konsum enerġetiku tagħna jmur lejn it-tisħin u tkessih tal-bini tagħna u fit-teknoloġija tagħna tal-lum nistgħu nagħmlu ħafna iktar aħjar minn hekk. U għallur dak li għedin naħsbu huwa li mhux biex nirrevedu l-direttiva tal-performance of buildings, imma li aħna nħarsu li l hekk biex naraw kif dawn il-binijiet isiru mhux biss iktar effiċenti enerġetiċi imma intelligenti tal punti li aħna nistgħu nużawhom aħna bħala punt ta' konnessjoni eh, għal dan din infrastruttura ġrida. Mux biss iridu li dan jmorru tajjeb f'dak li huwa l-konsum baxx ħafna tal-enerġija jew kella produzzjoni tal-enerġija ma wkoll narawha bħala ħażna enerġetika. Palmija l-infrastruttura u l-connectors fejn il-parazzi tal-hydrogen nisom nċarġi għawom jew inkella forsi E, torri ta' trasmissjoni għal dak li huwa l-Wi-Fi, għax dak li aħna bżonn fil-ġejjini meta aħna irridu nażaw il-teknoloġija ta' dawn il-karozzi mingħajr xufira u e, li noħolqu din il-teknoloġija li aħna rridu għal dan is-seklu 21 allura bħala brainstorming fil-kommissjoni aħna qegħdin naraw kif ħan nirranġaw ftit il-benchmarks biex nilħuhom nil jekk aħna irridu li niddeskrivu li din il-binja mhux biss enerġetika enerġetikament imma għaqlija li e, tilħaq kollox e, il-pala għanijiet tagħna. Dan huwa element pjuttost ġiġi fil qegħdin naraw jekk forsi nistgħu xindaħlu f'din il-proposta biex tagħmlu għana iktar wiesa x'aħna qegħdin naraw ħafna mill sintki tagħna ejja naraw ejja naraw lil min effiċjenza enerġetika ejja naraw kif nagħmlu dan il-proċess biex iċ-ċittadini tagħna jkunu iktar intelligenti fl-użu enerġetiku, biex iblit tagħna jkunu iktar għaqlin, intelligenti. U għalhekk għana bżonn finanzjament eh, apposta u dan ħajkun approċ globali. U l ħaġa li kena nagħmlu kien inħarsu lejn il programmi kollha li kena nagħmlu fil kummissjoni li xibot u barbuta bħal aġenda urbana dan ħafna drabi u fondi strutturali, programmi jizzar li kena f'DG Energy u din reġgħu u dan qed ippruvaw kollha niġburu għal taħt saqaf wieħed il-one stop shop. Mbagħad ridina wkoll ifokaw fuq il-fond ta' investiment ta' Juncker dak għax kellna rajna li kien hemm suċċess fil mobilizzaw miljun euro fil-qas minn sena. U nuru wkoll li dan huwa diġà din diġà hija xejra fejn aħna nistgħu nieħdu ħafna riżorsi finanzjarji minn eh, dan il sport ta' modernizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew pjuttost sostanzjali u ġedarba li jkollna ċertu efficienza enerġetika dwar il-bini. Aħna mbagħad inkunu nistgħu niftu l-bib għal dak li huwa l-istituzzjonijiet ta' finanzjamenti ekoloġiċi. Aħna diġà kellna qatt tal-qatt mal-konsorzja differenti tal-banek, assoċjazzjonijiet differenti e, li jina niftakar liktar kifat kienu il-laqa fejn il-parteċipanti semmew iċ-ċifra ta' barra minnaw li qed nikkontrollaw disa' triljuni ta' euro fassi u rridu ninvestu fuq proġetti ekoloġiċi, mhux banek, fondi ta' pensjonijiet. Aħna li rridu mela huwa stabilta regolatorju, qafas regolatorju sot. Irridu li xi ħadd jgħinna biex ċan il-proġetti naqduhom illi jkun intom ta' intermedjarju aħna lesti illi ninvestu f'dan il-proġetti fuq żmien twil. Ġifieri dan huwa dak li aħna qegħdin nipprova nagħmlu bħala l-ewwel pass biex nippruvaw noħolqu dan il-one-stop shop, dan il-finanzjament li għal dawn il tip ta' bini li għal biex u l-qafas għal dawn il-atturi u l enin biex jgħinuna li natu bidu għal din il-mewġa ta' efficienza enerġetika madwar l-Ewropa. U jekk l-Ewropa, ġvidik li għal eh, fejħan kunu? Naħseb aħna ħankunu dawk li tal-ewwel li se ndaħlu il enerġija li tiġġeddet l-politika ekoloġika għal politika ewlenija madwar id-dinja ħallu u l-ekonomija madwar id-dinja li rnexxina nagħmlu decoupling u nuru l-atturi oħrajn li isma' intom tisimgħu tistgħu tikbru 48% u li fl-istess ħin nistgħu nażaw dawn il-gassi ta' effett sera sa' 25% biex naqsuhom. Matul it-triq rridu nibnu għamon gbir ta' żvilupp teknoloġiku ta' arfin ta' kif nistgħu nagħmlu dan. Jiena nemmen li rridu nifokaw fuq il-setturi prinċipali bħal smart grids, l-enerġija tar-riħa futur però rridu kollin zommu il-prioritajiet tagħna u id-dominanza jekk nistgħu nuża din il-kelma f'dan l-arfin akkumulat minn din it-tranzizzjoni ta' enerġija. Din l-intelligenza ta' teknoloġija li bdin li bnejna matul is-snin u l-approċċ sinerġetiku ta' kif nużaw dan din it-teknoloġija. Irridu nara kif nintegraw sistema kif nħadwa mod suffiċenti u dan huwa wieħed mill-punti b'saħħithom għal futur tal-Ewropa iżda wkoll għall komunità globali u l-kontribut tagħna għall-isforz globali. Qed nagħmlu kooperazzjoni mal-Kumitat tal-Enerġija, l-Unjoni tal-Enerġija ma taqax mal funtir tal-Unjoni Ewropea u rridu nestendu il-kooperazzjoni tagħna għal pajjiżi tal-kooperazzjoni tal-enerġija wkoll. Għana approċ ta' kif nagħmlu ġestjoni ta' enerġija fil- fl-ambjent u naħseb illi s segretarjat qed jagħmel xogħol tajjeb. Għana bżon tal-liġi ġodda fis-sistema tal-lum u d-dinja l-priorità l-futur. Għanna t-tini priorità li hija li ħarsu lejn il-viċinat bħala spazju Ewropew fejn tisol kooperazzjoni tal-enerġija. Irridu nibnu l-interconnectors u importanti illi inħarsu mill-qrib mhux lejn mux biss lejn il-PCI imma il-proġett il insejjaħ passes rridu namlu progress hawnhekk u rridu nagħmlu fuq l-isfidi li jiġu preżentati minn żewġ strumenti finanzjarji wieħed Ewropew u liħor li qed hemmhekk għal pajjiżi tal-viċinat, però dan hija din hija ħaġa pratika u rridu nagħmlu progress mal-pajjiżi ta' kooperazzjoni ta' enerġija. Fendi l-Unjoni tal-Enerġija nuqqas ta' fiduċja u l-bini tal-interconnectors. Waħda mill-elementi tal-interconnectors kienet li ħadna 11 sena sabiex nibnu l-interconnector. Kien hemm problemi politiċi, xi kultant finanzjarji, imma l-motivazzjoni tmur li lin minn dawn l ostakli u hemm xi tħassi dwar il-ftuħ tal su domestiku għal enerġija l ġija minn stati membri oħra d-dinja ħaġa rridu nindirizzaw għax jekk irridu nibnu suq tal-enerġija interna irridu kun hemm flus tal-enerġija madwar l-Ewropa u irridu npoġġu enfasi sabiex insolvu il-problema sabiex l-interconnectors jinbnew. il-kwistjoni tal-Nord Stream. Um, il-liġi tal-xir publiku liġi t liġijiet oħra. Irridu nevitaw il-polarizzazzjoni li l-proġett qed jiġi fl-Unjoni Ewropea qed niżviluppaw diversi għażliet u strateġiji u nisperaw li nsibu soluzzjoni Ewropea għal din sfida Sa' sejdu dwar il-tibdil fil-klima, settur ta' agrikoltura u it-trobija tal-annimali. Rridu nżguraw li nsibu soluzzjoni raġonevoli fis settur agrikolu sabiex ikun jista' jikkontribwixxi għal ġilda kontra tibdil fil-klima b'mod raġonevoli. Nafu x'inhuma il-limiti tagħna, x'inhuma l-possibilijiet tekniċi, is-soluzzjonijiet tekniċi, x'inhuma l-ispeċifitajiet tal-istati membri fejn is-settur tal-agrikoltura għandu rwol importanti u rridu nsibu proposta li tista' tiġi aċċettata mis-settur tal-agrikoltura f'dan il-pajjiżi. F'proġetti oħra f'dan il-qasam ma tkellimniex dwar li illum li huwa fużjoni proġett ġewwa Franza li huwa proġett mill-Budget tal-Unjoni Ewropea hemm il-mini reactors li huma insemmija fil-proposta jekk minn Serzbal. li hija appoġġjata minn grupp ta' xjentisti, minn koalizzjonijiet. Palma diġa qed hawnhekk fl-Ewropa rridu nirrispettaw id-deċiżjoni tal mixena nazzjonali ta' kif tipproduċi l-enerġija. Irreferitu wkoll għal trakkiż u settur ta' trasport għandu raġun fl-Istati Unitu fil-Kanada, fil-Ġappun, trakkijiet u diġà iċ-ċertifikati u mhux biss għandhom ukoll limiti. Konnet nivitaw dan fl-Ewropa għal xi żmien, imma naħseb għandha tkun il-pass li mistana u rridu nitkellmu dwar din id-deċiżjoni fl-2017 aħna qed nasbu li nintroduċu ċertifikazzjoni il-proċedura ta' ċertifikazzjoni u monitorat u nkunu nafu kif it-trakkijiet fl-Ewropa qed jaħdmu xin xin il-prestazzjoni tagħhom fil-emissjonijiet tal-gassijiet ta' effett serra u naħseb li dan joħloq biżejjed informazzjoni għal-futur għad-deċiżjoni tal-futur anzi f'dan il-qasam il-biomassa u l-offshore biomassa, nasab hawnhekk irridu noqogħdu attenti dwar żewġ affarijiet, jekk qed nitkellmu dwar il-biomassa, irridu naraw li regoli huma xxirqa. Ma rridux nilqulanijiet ġew l-Ewropa u rridu l-foresti x'imkien ieħor. Irrid ma rridux li noħol u dannu u ħsara barra mill-Ewropa. Irridu noqogħdu attenti minn fejn ġej għall-biomassa u rridu noqogħdu attenti li reali. It-tieni punt u l-ġestjoni tal-foresti jekk qed nużaw il-biomassa trid tiġi mill-foresti li huma li għandhom ġestjoni tajba Ikun hemm ġestjoni professjonali li hija kruċjali, prekondizzjoni kruċjali sabiex ngħidu li l-biomassa li ġejja minn din il-foresta hija sostenibbli li qed iħarsu lejn mezzi moderni ta' kif nagħmlu ġestjoni tal-foresta l-enerġija offshore bħalma etu bħalissa tiswa ħafna ma fl-istess ħin naraw eh, l-iżviluppi teknoloġiċi kbar u l-interess kbir li hemm fl-iżvilupp tal-enerġija offshore. Nas fi 15 rridu niltaqgħu ma' pajjiżi li jridu jkunu aktar attivi fil-Baħar ta' Tramuntana speċjalment. U li rridu namlu għawek u għalli nizguraw li qed nħarsu għal soluzzjonijiet kost effettivi li konna impjanti tarriħ fil-bahar li jimxu mal-frontieri u rridu nsibu soluzzjoni aktar moderna sma' grids ukoll fil-baħar illi innaqsu l-ispejjeż bil-kbir kontum ħazbin dwar jekk xi stati membri u mhix dipendenti fuq il-karburanti fossili u x'sej waqfu il-ftejjim ta' Pariġi ma naħsibx konta inħarsen istqarrijiet ta' New York tal-kapijiet tal-istat kienu ċari dwar l-importanza illi nimplementaw il fdejm ta' Pariġi kemm jista' jkun malaj U importanti illi naraw xem fuq il-mejda et noħorġu proposti leġislativi għandna l-ITS, il fdejm ta' Pariġi u u għanna il-proposta tal-settur li mux ETS. għanna koll għafas legali għal l-Unjoni tal-Enerġija għanna ħafna informazzjoni rridu fejjim xira tal- ta' fejn għandha tmur l-enerġija tal-Ewropa fil-futur. Jiena nemmen li rridu nirrispettaw id-deċiżjoni tal-Kunsill fejn il mesċeja qablu il-ftejn għandu jiġi ratifikat kemm jista' jkun malaj. Kellimna u koll dwar dak li għamilna mal indja dan se jkun il-disin tal-futur. Irridu nesploraw il-possibilitajiet li nużaw strumenti differenti sabiex napoġġaw il- it-tibdi ta' enerġija ġewwa l-Afrika, hemm il-fond ta' investiment ta' Juncker li nistgħu nużaw u il-fondi tal-Afrika wkoll u, u nistgħu nġibu aktar seta finanzjarja ġewwa l-Afrika sabiex ikun hemm immordezzar tal-enerġija. Irreferina wkoll għal pjanit nazzjonali u l-gruppi vulnerabbli ta' ċittadini u l-ispejjeż jiena naħseb illi se nibdew dibattitu intensiv aktar tard din is-sena flimkien mal-Eurostat ukoll fuq l-istruttura tal-ispejjeż u prezzijiet tal-enerġija fl-istati membri kollha jiena naħseb li jrid ikollna dibattitu onest sabiex naraw x'inhu inkluż fil-prezzijiet tal-enerġija qegħdin sitwazzjoni fejn għandna ħafna sorpriżi kellna ħafna sorpriżi fl-ħar 20 ta' snin, però rridu naraw x'inhu l-prezzijiet tal-utenti li huma kritikati mill-industrija, mid-djar, Però hemm ħafna punti inklużi hemm il-spejjeż ta' distribuzzjoni, il-politiki soċjali wkoll. U rridu naraw fl-Unjoni Ewropea kif nistgħu nagħmlu l-istruttura tal-prezz aktar trasparenti, kif irridu napplikaw is-sussidji, kif irridu nużaw dan l-approċ dit għad demokratizzazzjoni tal-produzzjoni tal tal-enerġija u natu aktar poter lil konsumaturi jekk irridu li jħollu l-enerġija u għeddom. Is-sitwazzjoni fil-Belġju qegħdin namlu monitoraġġ mill-qrib eh, mitħassib tal-ġirien u aħna edin nitkellmu mal-autoritajiet Belġjani fejn titħol sigurta u hemm responsabiltajiet kbar anki fejn dan il-Kommissjoni Ewropea qegħdin f'kuntatt mal-awtoritajiet Belġjani u qegħdin ninkoraġġixu lil Belġju sabiex jiddiskuti mal-ġirien dwar din is-sitwazzjoni u kif se jkun hemm l-aktar livell o li ta' sigurta zgurat. Sur Balzo irrefera għal mistoqsija simili ħafna dwar il-prezzijiet u l-importanza tal-prezzijiet u naħseb li huwa minnu li għad ċittadini komuni u l-industri wieħed mill-aspetti li dejjem jitqajjem huwa il-prezz tal-enerġija kemm inħallsu għall-enerġija x'inhu l-prezzijiet tal-kompetituri globali U palma et fir-risposta ta' qabel hija importanti għal din diskussjoni. F'ħafna stati membri diġà jinkludu il-kalkolazzjoni tal-prezzijiet tal-enerġija Fiċiklu ċiklu kollha. Il-Kommissjoni trid tħares mill-qrib u tara xi tfisser li topera impjant tal-enerġija x'inhu l-prezzijiet involuti tas-sorsi tal-enerġija wkoll. L-aħħar mistoqsija. Signora Sheikh Perikon, l-ekonomija ċirkolari u settur tal-agrikoltura u il- l-iskart. L-ekonomija ċirkolari, aħna prezentajna komunikazzjoni u kienem ħafna approċċi fil-prinċipju li rridu naqdu flimkien il-proposti leġislativi konkreti inkluż l-iskartu l-enerġija li jina wet li se tkun se proponu qabel ħarta s-sena. Dan għandu jkun sforz komun illi għandu tiġi sviluppata ta' l-umbrella tal-sim ta' sforzi irridu naraw xinu mal-ħar press l soluzzjonijiet għal-settur għal agrikolu sabiex u kol jil nidirtaw il-domandi illi jgħamlu tibdi sabiex jgħinu fil kontra tibdi fi klima Grazie ħafna, skużani tal-kom. Grazie ħafna, Vice President, tal-li kont prezenti hawnhekk l llum għal dan id-dialogu strutturat. Grazzi tal-li irrispondejt il-mistoqsijiet kollha li għamlu l-ek il-kollegi tiegħi. Grazzi tal-ħin tiegħek, issa nistgħu naddu għal punt li mis fl-aġenda kemm jista' jkun malajr għaliex diġa' qegħdin tard. Jiena nissuġġerixxi illi ngħaddu għal punt 6 u 7 fl-aġenda il-budget tal-2017 il-mandat ta' trilogu skambju ta' opinjonijiet ma' Jens Geyer, rapporter ġenerali għal la bozz tal-budget tal-2017 palma tafu. Il-proċedura ta' din is-sena hija differenti minn dik ta' qabilla, minn dak ta' snin ta' qabel, għal raġuni sempliċi illi aħna dal-istadju għanna abbozz ta' budget u il komissjoni deċidiet illi tistenna għal referendum dwar il-Brexit qabel ma qabel ma tmur mill labot ta' budget. Irridu nispjegaw il- Pożizzjoni tar rapporter fuq il-budget li mis bad nistgħu nibdew id-diskussjoni fuq il-punt prinċipali tal-aġenda tagħna li u importanti għal kuvetat MV fil-budget tal-2017, jekk joġbok sur Gejer. Skużana tal-li edin tart. Grazie ħafna, Sur President. U għaddejjem ta' pjaċi li nisma l-Sur Shevkovic għalek ħad gost nixtieq naċċetta l-istedina tiegħek sabiex nagħtikom l opinjon tiegħi dwar il-budget. Fil-plenarja ta' April fi Strasburgu aħna maġoranza kbira adottajna il-linje gwida għal budget tal-2017. Jiena nixtieq insemmi ta' malajr il-punti li naħseb li huma l-iktar importanti għaliex dan it-test se jistruttura l-negozjati tagħna. Nixtieq nibda billi ngħidilkom illi fin-negozjati tal-budget għal din is-sena tal-2016 ġifieri il-marġini fi grupp tlieta ġifiri li kopri il-programmi tal-Komitat tal-Ambjent qed nużawhom kollha dan għaliex kategorija tlieta għandna ħafna miżuri interni li jridu jiġu iffinanzjati u l-istati membri kienu qegħdin jipprovdu flus sabiex jindirizzaw il-kriżi tal-immigranti minnaħa. Hemm ħafna Hemm ħafna punti għal din is-sena u dawn għadhom jitkomplew ma nasibx illi irridu niftakru illi hemm ukoll kriżi ekonomika. Aħna qed naħdmu f'qafas ta' termin ta' żmien medju. Ħafna stati membri kienu kuntenti għal dan, speċjalment il-pajjiż minn fejn jinġej ħasbu li kien ta' suċċess politiku dan huwa ironiku għaliex il-budget mhux qed jitnaqqas. Kien hemm avveniment illi der bħala idea tajba fl-2013, però dan ifisser illi l-Unjoni Ewropea m'għandix biżejjed flus Bħalissa sabiex tiddirizza l-kriżijiet kollha li rridu nindirizzaw irrid ngħid li aħna għandna fil-bidu tas-sena u rridu aktar finanzjament għaliex it-talbiet, id-domandi li l-Unjoni Ewropeja trid indirizza se jkollhom impatt fuq il-budget u l-finanzi disponibbli mhux se jkunu biżejjed sabiex nirrispondu għal anijiet politiċi. Għalhekk irid ikun hemm iktar finanzjament għal grupp tlieta u biex inkun onest ma nafx kif nistgħu naħdmu f'dan il-qafas ta' terminu ta' żmien medju kif nistgħu inkopru kollox għalhekk hawnhekk ħadżhom riserva ta' studju u qed nistennew naraw xer tagħmel il-Kommissjoni għandna 3.3 biljuni li rridu insibu din is-sena dan il-flus għadhom mhumiex disponibbli. Kien hemm proposta fil-linji gwida li jkun hemm aktar attenzjoni għal rapport tal-Komissjoni. Hemm xi affarijiet oħra prinċipali bħal l-inizjattiva tal-xogħol Zaza irridu nindirizzaw il-faqar u t-tidin fil krima Għanna ħafna kompiti li rridu namlu u palma għed għal din l-lista twila ta' kompiti u għal kriżijiet kollha m'għandniex biżejjed flus anzi l-flus għat jonqsu, dan huwa l-kontest li rridu natmu fih. Sur la vija għadu kif qal u qed inkun ironiku minn ġdid, li il-Kummissjoni ma prezentax il-budget għax qed tistenna referendum tal-Brexit. Però il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni fil-kalkolazzjoni tal-flus tal-kriżi tal-immigranti li għadha ma spiċċax dan ix-xogħol Ovvjament, ir-raġuni li tissuġġerixxi int jista' jkollha impatt ikbar, però jien mhux sodisfatt din l-ispjegazzjoni. Hemm ħafna għajdut il-Kummissjoni qed tibża minn Brexit. Però ma nasibx li din hija raġuni tajba sabiex il-preżentazzjoni tal-budget ehm, tkun iktar tard. Hemm xi suġġerimenti li nista' nappoġġa. Mhix ċert kif nistgħu nilqu dak kollu li rridu nilqu għax hemm limitazzjonijiet finanzjarji hawnhekk. Nista' nitkellem fissem il-kollegi kollha hawnhekk. Aħna ser nippruvaw niżguraw illi il-figuri jibqgħu kif in huma pero jien ma nistax inwiet ħafna f'dan il-kuntest. Jiena kontent ħafna punt minja hemm aġenziji illi jeqgħu taħt komitati Ewropej hemm kompetenzi qed naħdem għar rapport tal-2017 iżda wkoll tal-enerġija tal-aġenziji. Hawnhekk ukoll qed naraw domandi ikbar minnaħa tal- minnaħa tal-aġenzija qed jingħataw iktar kompiti, però m'għandniex biżejjed finanzjament tal-aġenziji. Naħseb illi irridu naħsbu aktar fil-fond dwar ix-xogħol tal-aġenziji. Dan ma tuxieqsam mal-budget innifsu stra mal-aġenziji. Hemm aġenziji li huma finanzjati parzialment mill-industrija, em mill aġenzija tal-Kimiċi, għawek forsi nista' nistaqsu l-industrija biex tagħmel kontributi kbar u bekk inkunu nistgħu innaqsu ftit mill-bis fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Nistgħu niddiskutu dan mal-envi mhux bil-forsi l dan il-kontest illum nistgħu nifokaw fuq il-budget. Grazzi. Grazzi ħafna. Ewwel neċtaqt nirringrazzja r-rapporter tal-li ġi hawnhekk biex jgħidulna ma l-prijoritajiet tal-budget għal 2017 U kufetta ktar aktar kmieni u semma r-rapporter ukoll din hija proċedura daqsxejn stramba. Għaliex hija daqsxejn aktar eh, it ta' meta mqabbel mal-bqija. E, suġġetti ta' klima, ambjent huma elementi trasversali li jitrattaw u huma taħt il-kompetenza tal-kumitat tagħna, però fil-verità jaqgħu taħt l-ambjent f'sens wiesa. Ġifieri, huma kompetenza ta' kulħadd mhux tagħna biss. Il-ftehim ta' Pariġi u dak kollu li wasal u se jasal wara dan il-ftehim dawn għandhom mit mitqisa vizavi il-budget Ewropew. Għandu jkun hemm budget konformi mal-prioritajiet espressi mill-Unjoni. U fuq dan li jiena nixtieq nitfa l-attenzjoni tiegħi il-programmi ambjentali kollha inkluż dak tal-budget Ewropew għandu jkollhom livell xieraq ta' appoġġ finanzjarji mill-budget stess u jkun jistgħu wkoll ikollhom implementazzjoni sħiħa. Kif jaf il rapporter Spiss il-finanzjamenti il ma jkunux xallineati fil-budget Ewropew. Spiss jiġri wkoll li jkonna problema bil-pagamenti u dan jitfallura l-implementazzjoni tal-budget wieħed jibda jaqa' lura eh, vizavi l-programmi Ewropej. Jiena kont rapporter ġenerali fil-2013 u mill-2013 u snin ta' wara is-sitwazzjoni komplit grava. Ma tjibieġ u allura naħseb li hemm il-bżonn li l-qafas finanzjarju l-ġdid iqis dawn l-elementi problematiċi fl-implementazzjoni tal-budget Issa, is-suġġetti li esprimejna fl-opinjoni minn banda eżekuzzjoni sħiħa tal-budget u zamma fissa tal-rizorsi previsti mill-MFF għal programmi ta' kompetenza tagħna e, ċertu bilanċ ukoll bej fondi u pagamenti b'mod li kien hemm implementazzjoni tal-politika mbagħad brabta mal-aġenziji E kif għal rapporter rridu nizguraw li dawn ikunu jistgħu iwettqu ħidmithom. Ma nistgħux naħsbu li ċerti limitazzjoni speċjalment fuq il-personal jiġu applikati tukur b'mod ġenerali fil-konfront tal-aġenziji kollha. Biex wieħed innaqqas il-problemi marbutin ma l-implementazzjoni tal-budget ħafna mill-aġenziji kif qal ir-rapporter ukoll ħafna aġenziji iġibu ħafna mill finanzjamenti tagħhom min-naħa tal-privat u ma jkunux jistgħu jaqdu il-ħidmit tagħhom minkejja li ma jaħtiġux sabhom kbar għanħabba l-fat li hemm ċertu xkiel restrizzjoni fis-sens ta' personal dan huma affarijiet li dejjem niddiskutuhom sena wara sena u naħseb li anke din id-darba din hija ħaġa li qed tiġi enfasizzata. Issa il-kollega jagħti il-makja shadows. Grazie. Grazie, President. Grazie u koll rapporter. Grazie ħafna għal rapport ta' sew eccellenti. Miex federazzjoni tajba rapport. Jena membru tal-Komitat Budgetarju u naf x'inhuma l-problemi. Naf ma l-ħtiġijiet u x'inhuma l-pressjonijiet ukoll għall-frankar tal-flus. Jena stess eh, Spess esprimejt ruħi favur li nifrankaw, issa l-Stati membri għandhom il-problemi ekonomiċi tagħhom l-Unjoni wkoll għandu jkollha l-opportunità li tuża il-finanzjamenti tagħha b'mod li jagħmel sens b'mod għaqli, xi kultant b'mod innovattiv ukoll. Dwar ir-riżorsi propji tagħna hemm diversi elementi strutturali li għadhom ma ġewx solvuti. Però xorta waħda għadni naħseb li l-budget MV mhuwiex mira tajba biex nwaqfu tibdil klimatiku u biex nipromuovu eh, diversità ta' rizorsi tagħna. Din ħaġa importanti wkoll li u mannix natu għal-ċemp. Irridu ngħidu wkoll li il flejs ta' għandhom jintużaw bl-aktar mod għaqli b'mod effiċjenti din hija responsabilità u l-obbligu tagħna wkoll. Il-Kumitat tagħna għandu jenfasizzaw koll il-fatt li 20% tar rizorsi ta' dan il periodu budġetarju għandhom jintużaw b'mod imsejjes fuq il-klima. Din hija wkoll xi ħaġa li qbilna dwarha m'għandix tkun weda fir din. Ir-riżorsi għandhom jiġu diretti b'mod li naħdmu b'riż l-ekonomija baxxa fil-karbonju u hemm bżonn flejjes ukoll għall-agrikoltura. U l-ekonomija ċirkolari wkoll importanti. Hemm bżonn ukoll finanzjamenti għall-impenni tagħna nittama li hemmhekk ma jkunx hemm tnaqqis. Eh? Grazzi, Sinjura Kadenbach. Grazzi ħafna. Iva, u għatajjab li għedin naħdmu jitfit ma' rapportera unnek. Opinjoni ta' sew dettaljata dejn eh, jider li se tkun. U nishti, intenni dak li qalu l-oħrajn, meta niġu għal-budget hemm bżonn li niżguraw li dak li japplika għal budgets nazzjonali japplika wkoll għal budget komunitarju. Irridu niżguraw li Ninvestu fil-ġejjieni meta niġu għas-saħħa u l-ambjent, pereżempju, irridu naħsbu dwar dan kollu viżavi l-budget komunitarju wkoll, irridu naraw x'impatt jista' jkun hemm u kif nistgħu wkoll intaffu il-pressjoni fuq il-budgets anki bis-saħħa ta' approċċi li jħarsu lejn il-ġejjieni. Dawn huma affarijiet li jridu jiġu imsemmija fit-taħdid tagħna mal kunsell ukoll għaliex il-Kunsill għandu politika għall-immedjat biss, hemm ħafna affarijiet hawnhekk mhux biss it-tibdil klimatiku, hemm affarijiet oħrajn li jitrattaw l-iżvilupp ulterjuri tal-Unjoni Ewropea wkoll. L-standards pereżempju tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri hawnhekk irridu noqogħdu attenti. Speċjalment vis-à-vis l-budget tal-2017. Kellim li jmiss. Mux ta' nuqot nirrepeti dak li ntqal diġa. Jina nishtiq nirringrazzja l-rapporter ġenerali għal dan l-abbozz u għatkellem dwar l-aġenziji li għandna x'naqsmu magħhom aħna aħna. Nafu x'inhu l-problemi finanzjarji tagħhom dawn l-aġenziji, aħna dejjem nitolbuhom aktar il dawn l-aġenziji u mbagħad innaqsulhom il-budgets. U dan juri juri l-fatt li jisu hemm din is-sensazzjoni li l-affarijiet għandhom isiru b'mod aħjar dejjem hemm aktar eżiġenzi però mbagħad mill-banda l-oħra hemm ċerti limitazzjonijiet. Ħaġa normali din għaliex aħna limitati mill-ispejjeż baġitarji wkoll hemm ċertu żbilanċ, però kontenta mill-fatt li rapporter indirizza din il-kwistjoni u issa se jipprova jiżgura li ma jkomplix ikun hemm tnaqqis fil-budget ta' dawn l-aġenziji. Għaliex dawn l-aġenziji dejjem aktar ikollhom x'jagħmlu, importanti li f'dawn l-aġenziji ikun hemm l-esperti, u l-esperti rridu nħallsuhom, jekk rridu nħallsuhom allura ma nistgħux innaqsu l-budget tal dawn l-aġenziji, l-ekonomija ma taħdimx hekk. Nixtieq insemmi kwistjoni oħra wkoll, hemm ċerti elementi neqsin ukoll dan qed sena l-oħra wkoll. Per eżempju, Eh, hemm nuqqas ta' sorsi finanzjarji għal ġestjoni tan-networks Natura 2000. U dan naqqas il-ħin kollu l-effettività ta' dan l-istrument. Aħna rridu nużaw dan l-istrument b'mod koerenti. L-Istati membri kritikawna ħafna minħabba l-fat li fil-kontest tan natura l fejn ma nistawx ninfluenzaw il-mod kif se nifinanzjaw dawn iż-żoni, dawn il-proġetti u kif nistaw nejnu l-Istati membri kol meta nitolbuhom jiddikjaraw żoni ġodda taħt natura l-fejn. Hemm bżonn li nsibu l-flus meħtieġ għal dan l-istrument ukoll. E, fost l-emendi aħna se nippruvaw indaħlu xi ħaġa simili, b'mod li natura l-fejn ma ninsewwiex għaliex mod ikollok xi ħaġa fuq il-karta u mod imbagħad l-implementazzjoni nazzjonali. Xi ħaġa li għalissa mhux qed jirnexxielna għaliex ma nistgħux insibu l-fondi meħtieġa biex nejnu l-Istati membri eh, jimplementaw eh, il-proġett Natura 2000. Għandu jiġi indirizzat mod xieraq fil-budget eh, Natura 2000. L-integrazzjoni ta' din il-kwestjoni fil-kuntest tal-biodiversità fl-opinjoni tagħna hija ħaġa fundamentali. Dan se jkun li fuq se nesprimu ruħna permezz tal-emendi. Mill-bqija grazzi għal rapporter u rapporter ġenerali tal-Kumitat tal-Budgets. Ovvjament, il-budget jista' ma jkunx bizzejet għal kull marridu namlu, nagħmlu, però xorta waħda l-inqas fuq ċerti fronti nistgħu ntejbu xi affarijiet għall-2017 grazzi. Il-kellim li jmiss. Onorevoli Müller. Grazzi President, grazzi ħafna l dan il-rapport eccellenti. Kien importanti għalija li f'paragrafu 8 l-aġenziji jissemmew ukoll is-sitwazzjoni finanzjari tal-aġenziji hija xi ħaġa li ħna l-kol familjari magħha. F'dawn l-aħħar xhur aħna kellna diskussjonijiet dwar ċerti aġenziji u dan urjena li il-kredibilità u l-effettività tal-EFSA għadin id-dubitawom. sorgajja Gajer, inti semmejt li intom tixtiequ tagħtu inqas fondi, tixtiequ aktar investiment mill-industrija. Però aħna bħala politiċi hemm bżonn li nieħdu deċiżjoni taqlija ibbażati fuq l-evidenza xjentifika. Din l-informazzjoni għandna bżonna biex nieħdu deċiżjonijiet tajbin. Ma taħsibx li jkun aħjar kiku natu budget ikbar lil dawn l-aġenziji biex nigarantixxu l-indipendenza tagħhom. Naħseb li dan jista' jkun approċċ aħjar. Approċċ li jagħmel aktar sens u dan jista' jgħinna nieħdu d-deċiżjonijiet eh, neċessarji. Dak li qed inti kien żbaljat inti qed li għanna naqsu l-budget tagħhom u għanna ninvolvu aktar l-industrija. Jemma ma naqbilx, Signora Grostet. Bukum, Monsieur President, xrejta. Grazzi. Għassandu, sempliciment ningrazzja l rapporta għaliex il-reflessjoniet politiċi u ma tal ta' politika u ma sfortunatament il-problema tar-Renju Unit irrid l nistennew. Kieku tajjeb naraw x'inhi tal-Ewropa li jmexxu l-qudiem Nasib dan u punt ta' djufija. Hija ħasra. Pero naqbel ma' rapporter ma' kollegi hija importanti li aħna niddefendu il-budget tal-erenziji u fost oħrajn dawk li aħna naħmu fuq mod partikolari għaliex eh, aħna kull darba jeddu li qed diffiċ li namlu jamlu tajja pa' domanda tal-Parlament. Laqas biss iżommu jistgħu jżommu l-budget ta' kif il-wet jgħidulna, u dik jgħat tal-armana. Maħna nippruvaw nollok hemm xejn għalix inkella nkun komplikat ħafna li nani mmexxu sew u nagħmlu dak li nagħmlu bżonn nagħmlu. Alla importanti li nagħtu bidu dan il-budget mhux għax aħna qegħdin ħabtu ċa ma' xi kriżi gravi li aħna mod sistematiku issa rridu naqtaw e, fil-budget e, li għanna, naqtaw naqru mill-budget li għanna. Nafu li l-budget hija wieħed wieħed irriżorju dak li huwa il-kompetenza li għandna nagħmlu u x-xogħol li għandna nagħmlu bih U tajab li nuru l-istati membri li aħna ma naqblux mal-met mod kif qegħdin jimxu mal-mod kif qed jiprovaw jikvernaw l-Ewropa. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. Il-Kummissjoni xtaqet titkellem, le? Mela allura ngħaddi l-kelma għal darboħra l sorgajer biex jalaq. Grazzi ħafna għal kummenti kollha tagħkom. Se nsemmi xi punti li saru l-ewwel il-proċess. Iva, daqsxejn antipatku li kun hemm il-posponiment eh, berba ġimgħat, però aħna bħala Parlament Ewropew m'għandniex problemi ta' barra minn hawn b'dan il-posponiment. Is-soltu fil-proċedura budġetarja l-pass li jmiss ikun diskussjoni fuq il-mandat ta' trilogi mal-Kummissjoni u l-Kunsill meta niġu għal kwistjonijiet budġetarji minħabba problemi ta' żmien issa dan mhux se nagħmluh għaliex is-soltu jkun hemm bżonn skedar ta' dan qabel il-waqfa tas-sajf. Imbagħad ikun hemm abbozz sa tmiem Ġunju, però issa m'għandniex biżejjed żmien. Il-problema l-għanija mux li għanna eh, rapport inqas minn tiegħi jissa, se jkonna l-opinjoni ċorta waħda mill-komitati, noħorġu b'mandat, mbagħad u dinja proċedura li użajna fl-modi u kol għamilna l-istess fl-2014 per eżempju minħabba l-elezzjonijiet dak iż-żmien kellna nqasslu l-proċedura. Kenna nikkonkludu il-ħidma tagħna siġġimgħa qabel l-elezzjonijiet dak iż-żmien ukoll u kien irnexxielna. Il-problema issa hija l-Presidenza Slovakka diġà eċċitati għaliex għandhom il-Presidenza l-ewwel darba dan jista' jikkomplika t-tħejja tagħhom għaliex hemm inqas żmien issa wkoll. Ġifri se jkun diffiċli għalihom. Aħna minn naħa taħna sejr nexxielna l-lestu però. Nixti insarraħ ras eh, sur lavija meta niġu ċifri. Aħna nafu l-xuxejn minn żmien il-Kumitat Baġitarju kien hemm budget li bata minn sitwazzjonijiet simili wkoll. Aħna għanna dan il-qafas ġdid tal-medium term li jirrelaxxa fondi ġodda u dan ifisser li mbagħad il-pagamenti il-kontijiet jitkun jistaw jiġu imħalsa. Però kollox daqsxejn ristret. Dan ifisser li meta naslu għal tmiem tal-qafas medium term, Mekka naslu f'dak l-istadju allura se jkollna bżonn dbassira aktar preċiża. Fit-tmiem il-medium term mbagħad se jkollna bżonn ċerta statistika. U se jkollna wkoll ċerti miri ambizzjużi, jaf ikonna ħafna kontijiet mhux imħallsa, din hija problema strutturali Eh, dan ovvjament niddiskutuh mal-Kunsill kull darba li jkollna l-opportunità se jippruvaw jagħmlu xi ħaġa wkoll huma u dan iwassalni għat-tieni punt tiegħi bħala Parlament Ewropew. Aħna b'xorta ħażina u dan huwa wieħed mill-ftit żvantaġġi fit-Trattat ta' Lisbona, b'xorta ħażina aħna maħniex b'saħħitna daqs kemm konna fil-modi. Għanna il-punt dwar it-tieni qarja hawnhekk irridu allura naslu għal ftehim Forsi mhux l-aħjar espressjoni eh, din, però jisu għanna bomba nukleari waħda aħna f'dan l ftehim irridu nkomplu naħdmu fuq il-budget 2016, naħdmu fuq il-provisional 12, kun finu ma marruffin, ġifiri 112 tal-budget tal-2016 se jitħallas kull xar, ovvjament dan nistgħu namluħ. però kollegi f'komitati oħrajn. Eh, forsi se jkollhom aktar flus mill-Kumitat Ambjentali. Eh, kollox irid jibqa' dej ovvjament, irridu nqogħdu attenti hawnhekk. Għaliex, aħna, nkunu b'saħħitna sakemm jirnexxielna niksbu l appoċ meħtieġ wara l-proposti tagħna. U jekk wieħed eh, se jirrifjuta l-budget allura dan ifisser li ma jkunx hemm maqda. Smajna minn komitati oħrajn li għal-jom mux bizzejed dan, u semmej diversi komitati u kol jena. Dawn il-komitati għadin jgħidu li jekk mux sanaċċettaw il-budget, allura da kollox irid jkun diskuss, pero ma naħsib li naslu semmek. Il-negozjati kienu daqxajn diffiċli fil-modi, Pero dak taħt il-presidenza lussemburgiza reċenti marru tajjeb ħafna, da dan għaliex ukoll lussemburgiżi rnexxielhom jaslu għal ftehim fil-Kunsill stess. Il-Viċi President Semma u koll ġifri għandek tlet gruppi fil kunsill inti. Se nuża dak li qalet is-Sinjura Gorgieva qalet li għandek il-ħbieb tal-politika agrikola dawk tar-rebates u dawk tal-koeżjoni tliet gruppi hekk semmietom U jekk jaqblu allura wieħed jista' jażel l-pożizzjoni tal-Kunsill li wieħed jista' jiddiskuti il-ħbieb tar-rebate biex ngħidulhom hekk. Dawn rridu li nitrattaw l-ċifri, l-istatistika, jixtiequ jkun jafu xinu l-pis fuq il-budget nazzjonali xirridu nħallsu direttament lil Brussell, nitrasferixu Brussell. Għanna problema hawnhekk, irridu noqgħdu attenti hawnhekk. Ħafna mill-istati membri qed jippruvaw innaqsu dawn iċ-ċifri. Jiena se niżgura li kategorija budgetarja numru tlieta u l-programmi MV rrit niżgura li dawn ma, ma jintmessux. Niprofaw ngħidu li dawn ikunu eh, protetti, nittamaw li jirnexxielna, mbagħad Sinjura Muller grazzi wkoll għall-mistoqsija tiegħek. Nixtieq nkun ċar għalija mux qed ngħid nieħdu aktar flus mill-industrija għall-aġenziji sakemm ma jkunx hemm rabta diretta ovvjament bejn l-indipendenza tal-aġenziji u l-istati membri. L-indipendenza tal-esperti, per eżempju, meta niġu għal dawk l-esperti li jikdbu l-opinjonijiet eh, għannom tal-aġenziji mediċi fuq ek eh, kien għadin jitkelmu, aħna il-nexxilna nwedqu xi tibdilijiet f'dak il-kamp. Jina l-lemma nafa u tkellimt ma' xaħat li kien jaħdem hemmhekk u ma qaluli Għaluli li inti tista' s-sib kwalunkwe professur li ma ħadimx għall-industrija. Fl-Ewropa għal dan l-aħħar tliet snin diffiċli li wieħed isib professur hekk. Iżed mit industriz. Ġifieri iva, rrid nistaqsu l-indipendenza. Imma intom tkun tkunu tafu illi jekk intom ħat għoddu tamlu dawn il-kondizjoniet Sretti ħatkunu għatti titolbu l ġenzi li fissifiċu l nies u sebu l nies li għazbis jazistu daw. Għalek il- din iġildu kontri, u għedin profaw jiraw se jamlu, għax ma nasibx li se jisib l-Università li ħat iva mela Aħna kull marridu li nsibu espert għall-Unjoni Ewropea, allura ħan nirrifjutaw kull tip ta' appoġġ jew rabtiet mal-industrija. Et jagħmlu ċertu xogħol, forsi jamlu reġistrazzjoni tad-ditta jew tal-marka. Hemm xogħol differenti. U li li l taħt it-trattat u l-industrija tħallas miżata għal dak it-tip ta' servizz. Ma nafx jista' jkun forsi wieħed jista' jitlob miżati iktar għoljin għal dan it-tip ta' servizzi mill-aġenziji li jfisser li mbagħad jiġifieri allokazzjonijiet għal ħalba li ta' jkun imnaqas li jfisser mbagħad illi iktar impjegati jkunu jistgħu jiġu eh, mqabdi, Iva naqbel forsi nixtieq għandna bżonn naħdmu mal aġenziji differenti li qed jagħmlu dawn il-kompetenzi. Jina qed f'sitwazzjoni fejn minn aħra għedin qegħdin na sur gajer qed l iktar u iktar fuq tal-punt u aħna qegħdin wasalna tassew fil-limiti tagħna. U bat minna għal oħra għandna dan il-ftajjim, l-2013. Jintlaħaq mill-istituzzjonijiet kollha ġibil il-Parlament, U dak kol wkoll li 5% tal-impjegati għadhom jintnaqsu, jitneħħew. Ġifieri miex kustjoni ta' diġi kienet ħad tkun marbuta ma' l agenzija u bagħad inaqsu 5%. Le, l agenzija kienu qegħdin inneħħu individualment u ma' dik il-5% kien ġiet applikata da' Jiġifieri hemm jendek agenzija illi la' mux biss qegħdin naqsu 5% ma' fa' 10% fil verita biex jamlu dan il-tfaddil. U din qed tagħmel ħafna ħsar l agenzija l agenzija ħafna. Mhux faċli inti tmur lura d-daru tgħidilhom l-Unjoni Ewropea taħtieġ iktar flus. ġin kella ħatuqat jgħadu jittakkaw kebżu fuq ejk jek titlaq li tilom jek titlaq biex flus mill-Unjoni Ewropea. Jiena niddefendi l-Unjoni Ewropea billi ngħidilhom li hemm ċertu xogħol li jridu jsiru. Mit-trattat, skont it-trattat. Mbagħad jew li sati membri jkunu għandhom ikunu jistgħu jagħmlu huma infushom. Jew inkella jipprovdu flus għalihom u jżidu l-baġġet tal-Unjoni, jiġifieri forsi l aġenzija jistgħu jżidu l-miżati għas-servizzi li jipprovdu. Dawn huma tip ta' ponti illi ħankunu qegħdin niddiskutu. Grazzi, jiena lest ovvjament li nkompli diskuti magħkom. Thank you, Mr. Geyer. Good afternoon, everybody. Uh, Grazzi, Sir Geyer, għarra f'snar tajb li kullħat. Kull mandi xogħol wieħed dan il-fajl biex nifurmakom fuq iskadenza tal-opinjoni l-mandat tal-ċilogu tal-Komitat MV. iskadenza f'MV hija il-31 ta' Mejju fil-lof sinar u aħna ħan votaw fil-Envi fil-21 ta' Ġunju. u l-vot fil-plenarja ħajseħ fl-ulju fil-plenarja għabbej l-erba u s-seba tal-ulju. Fil-komitat Baġ il-prezentazzjoni tal-abbozz sa' rapport huwa fil-15 u 16 ta' ġunju u il-vot tal-komitat ta' Baġ fil-30 ta' ġunju. Grazzi tassew ta' li kont hawnhekk fosna fl-envi dan il-kontribut tiegħek. Naddu issa għall-implementazzjoni għall-evalwazzjoni tal-implementazzjoni Ewropea fuq il-materjali ta' kuntatt tal-ikel. Rapport nibdew bi-studju Daħi ġi prezentat l-inna f-żmien 10 minuti Katarina Garanfilova jekk joġoba u li GPRS. Tista' tibda din il prezentazzjoni Fidik. Grazzi. Grazzi, Rizis membri, grazzi tal-opportunità biex jittuna ċansi li nemmen dan l-istudju. Jena Katarina Karanfilova u naħdem għal dan il-unit, Exposed Impact Assessment Unit, u għahna għedin emmek biex naħdmu fuq dan il-unit, dak li huwa li PRS. Li huma jevalwaw l-impatti mill-implementazzjoni tal-linja ta' politika tal-Unjoni, kif qed taraw fuq l-iskrin hemm xi eżempji tal-pubblikazzjonijiet riċenti. Il-evalwazzjoni ta' implementazzjoni Ewropea fuq il-Food Contact Materials kienu qegħdin hemmhekk biex nifokaw fuq ir-rapport u l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. L-evalwazzjoni jistudja l-impatti tal-implement tal-effett tal-wieħed 935 mill-2004 illi jsemmi l-għanijiet ewlenin u ħtiġijiet tal-Unjoni Ewropea tal-dan l il-politika. U dan jirrappreżenta il- illi hemm in-house bejn Deċembru u 2016. Aħna għamilna għakanna ħafna diskussjonijiet ma partijiet interessati u 28 stat membru ħadżu sem fis survey minna ħatta l-autoritajiet kompetenti, inkluż EFSA u l-Kommissjoni. Aħna irċevejna 61 kontribut individuali u l-istudju jagħmel tajjeb għal ta' tar-riżultati tiegħu li huma tibda b'saħħithom. U fissem li PRS nix ingrazzi l-partijiet kollha interessati għal dan għal parċipazzjoni tagħhom. Id-dejta inġabret permezz ta' kwistjonarju għat apposta li verifika l-implementazzjoni ma, ma kriter, evaluazzjoni ta' kriterji, ta' ħames kriterji l-evaluazzjoni, rilevanza, koerenza, valur miżjut Ewropew, effettività u effiċenza. U barra minn hekk eh, verifikajna żewġ kriterja pertinenti komplementarjetà u utilità ta' jepilli. ninnotaw li dan l-istudju identifika x-xejrid fil-proġezzjoni tal-partijiet interessati. Is-survey wera illi hemm żewġ problemi ewlenin għal partijiet interessati. L-ewwel qed hemm problema bil-qafas legali tal-Unjoni Ewropea nnifsu. U t-tieni hemm problema bil-regoli eżistenti u l-implementazzjoni tagħhom. E, e nidħol fil-qaqat. Pala xejra ġenerali, l-parti interessati ħossu li l-qafas legali Ewropew mhuwiex komplut. E, ta' tħassib huma l nuqqas ta' miżuri speċifiċi tal-Unjoni Ewropea għal FCMs li huma użati fuq livell wiesa għalfejn hija problema. Skont ir-regolazzjoni, is-sustanzi li qegħdin imorru mill-materjal għall-ikel m'għandhomx ikunu ta' periklu s-saħħa tal-bniedem jew għandhom m'għandhomx ibidlu l-ikel innifsu. U dan huwa rekwiżit ġenerali ta' sikurtà li għandu japplika għal FCMs kollha, il-Food Contact Materials. Għazbatax minn dawn l-FCMs li hemm imnizla fan fiħt il-regolament, Rekwiżiti ta' sikurtà speċifiċi jistgħu jiġu adattati f'forma ta' forma ta' miżuri speċifiċi. Miżuri speċifiċi tal-Unjoni Ewropea huma miżuri implementattivi bil finatura tagħhom u allura l-eżistenza jew assenza tagħhom għal materjal partikolari għandu impatt fuq l-implementazzjoni tar rekwiżiti ta' sikurtà ġenerali għal dan il-materjal. Jekk il-miżuri speċifiċi ma jkunux ġew adattati fuq livell tal-Unjoni, l-Istati membri jistgħu jadattawhom fuq livell nazzjonali. Sissa, il-mizuri speċifiċi ta' l-Unjoni Ewropea ġew adattati għal biss 4.17 il-FCM, il-plastik, il-plus dak riċiklat, il-ċeramika, il-cellulose riġenerat u l-eklim sejjaħ materjal intelligenti u attiv. M13 il-FSM illi maġiex armonizzat fuq livell tal-Unjoni, imma għar xi stati membri diġa adattaw miżuri speċifiċi fuq livell nazzjonali u għalhekk neġa l-problema. Pala xira ġenerali, il-partijiet interessati jgħidu illi meta il-miżuri tal-Unjoni Ewropea li huma speċifiċi ma ġewx adottati għal materjal partikolari, il-rekwiżit ġenerali ta' sigurtà dan il-materjal ma setax intlaħaq. Imma wkoll il-problema hi li s-suq għal dan il-materjal huwa mifxul mill-eżistenza tal-rekwiżiti nazzjonali li ħafna drabi huma differenti bejn pajjiż u ieħor. U għalhekk in-nuqqas ta' dawn il-miżuri speċifiċi ta' l-Unjoni Ewropea għal dawn l-FCM waslu għal impatt negattiv. E jentikom xi eżempji ta' impatti negattivi jekk kif għandna permezz tal paċi interessati. Xkil ta' suq intern, sikurta' uniformi ma tistax tkun żgurata madwar l-Unjoni, spejjeż ta' konformità li huma msaħħa li ġejjin mill-petizzjonijiet tal-awtorizzazzjonijiet taħt sistemi nazzjonali differenti, nuqqas ta' kompetitività u innovazzjoni, inkluż nuqqas ta' opportunità għal titjib tal-sikurtà fil-ikel permezz innovazzjoni, għalhekk il-fatt għandek mand kbir ta' miżuri speċifiċi għall-Unjoni Ewropea għandhom jiġu adattati għal dawk li huma RFCMs mhux armalizzati. Kif qed naraw fil-graf, il-paper and board huwa kandidat numru wieħed għal organizzazzjoni ta' eh, l-livell tal-Unjoni Ewropea kif ġi rakkomandat bit 62%. Dak li huwa l-ambitu tal-armonizzazzjoni stakeholders ħalġu biż-żewġ rakkomandazzjonijiet ewlenin. L-ewwel nett li l-Unjoni Ewropea trid tistabbilixxi dak li huma miżuri speċifiċi standard ta' testjar li huwa wieħed waħdini biex naċċertaw li materjal relevanti jiġi verifikat mill kumpaniji u awtoritajiet kompetenti bl-istess metodu madwar l-Unjoni. It-tieni, l-standards tat testjar wieħed waħdini tal-Unjoni Ewropea għandu jkun apposta għal kull FCM u bekk jirrifletti l-proprjetajiet waħdanija tagħhom u jivvitaw sitwazzjonijiet attwali fej il fcms non armonizzati jiġu testjati b'metodi li huma żviluppati għal FCMs armonizzati li jistgħu iwasslu għal riżultati tat-test li huma żvijanti u l-wieħed jista' jitfa' dubju fuqhom. Sej il-parti interessati u koll jisqu l-adozzjoni tal-mizuri speċifiċi tal-Unjoni għandhom ikunu msejsa fuq provi xjentifiċi u li taħit id-deċiżjoni li tikunu fid dal ta' sviluppi xjentifiċi xjentifiċi fuqhom. Il-stakeholders rekomendaw kooperazzjoni aħjar bejn il-partijiet interessati li għandhom dan il- arfin FCM sabiex ikunu jistaw jindirizzaw eh, sfidi pal mobile NIAs, non-intentionally added substances, cocktail effects, u effett ta' l-prodotti riċiklati. F'termini ta' implementazzjoni ta' regoli eżistenti, il-problemi li huma rapportati mill parti interessati għandhom ġaqsmu mal-ewwel it-traċabilità tal-FCMs, it-tieni il-konformità li turi dokumentazzjoni u tielet kontrolli. Il-partit interessati juru illi DOCs huma importanti f'termini ta' traċabilità kemm għal FCM tal-Unjoni Ewropea u dawk importati. Għal-jum li huwa problematiku u l-disponibilità tal-dikjazzjoni ta' konformità u kol il-kwalità u kol il-fatt li jiswet jista' jirbot fuqhom għal pajis interessati id-dikjerazzjonijiet ta' kwalità fqira jxekklu traċċabilità u għalhekk bħala ġejra ġenerali jirrakkomandaw illi dawn l-ewwel ikun hemm taħriġ dedikata għal negozji u awtoritajiet ta' forzar bilan li jtejbu kapaċità ta' nfurzar u ta' konformità, tieni ħaġa sforzi dedikati biex itejbu it-traċabilità tal-FCMs importati u t-tielet introduzzjoni ta' rekwiżiti għal identifikazzjoni xirqa għal dawk li huma l-FCMs. Issa f'termini tal-kontrolli, il-stakeholders jirrapportaw il dawn l-attivitajiet ma jsirux l-istess intensità madwar l-istati membri li għandux ikun il-każ Però id-dejta meġibura mhijiex li taħdan is jimwix bizzejiet li din is-suppożizzjoni ssir jew inkella li tixxejjen u għana bżonnu lek iktar riċerka li għandha tinkludi fl-ambitu bħala minimu l-attività ta' kontroll nifisu u l-intensità tagħhom u l-konformità, dokumentazzjoni li turi l-konformità u kontrolli fuq il-portazzjonijiet minn pajjiżi terzi. Għalek, il-mapping u l-evaluazzjoni ta' esperienzi ta' konċu tal istati bi għandhom ikunu ta' bazi ta' valur għall iżvilupp ta' strumenti legali addizzjonali fuq livell ta' Unjoni, hekk kif inhu meħtieġ minn partit interessati. Biex nagħlaq kif qed taraw fuq l-iskrin, l-evalwazzjoni tal-implementazzjoni ta' stakeholders, il-verifika fid-dawl tal-kriterja ta' evalwazzjoni ewlenija juru illi għall stakeholders il-għanijiet ta' s suq huma ma' jintlaħqu għal ehm, FCMs romanizzati u mhux romanizzati, ma partikolar dawk il huma biċċa kbita pa partijiet interessati armonizzazzjoni ta' FCM fuq livell tal-Unjoni ġab l mażjut miegħu u m'għandux livell u mhux għandux alternattiv fuq livell nazzjonali. Grazzi l-attenzjoni l ehm, lista bil-ħerqa kollha l-indirizz tal-mistoqsijiet kollha tagħkom anki forsi wara rappreżentazzjoni ta' Sinjura Sheldon Mose. Grazzi tal-prezentazzjoni. Mela, nadi għal rapporter jisir xalni maza. Grazie, grazzi tal presentazione eccellente. Sa dan l-istudju li sar. Kienet ħaġa importanti li smajt dan il-lum għaliex ħafna mill-konklużjonijiet il-ħakna mill-istudju huma konklużjonijiet li jiena poġġejt bil-rapport. Eh, U għalek nħossilu importanti illi meta aħna namlu għamlu rekomendazzjonijiet minna ħat għana namlu dana bazi tal-fatti. Għabbażi ta' dak li għu mishtiq. Ndwa kas ġeneralment illi il-leġizzazzjoni eżistenti għabbażi tajba għal regolamentazzjoni tal-FCMs. Iżda kif smajna, kif għadna kif smajna, għanna ħafna nuqqasijiet u koll E, b'dak li huma il-miżuri speċjali fl-Unjoni Ewropea għal dak li huma sensi sieħ ta' FCMs. U mhux biss l-implementazzjoni ma anki ta' meta nistgħu nistennew e, konferma li l-prodott u jew sostanza huwa sikur. Ma nistax nidħol fid dettali ma ngħidilkom malajr malajr. nina nekomenda li nħedġu l-Kommissjoni li nadottaw miżuri speċifiċi iktar għal dak li huma iktar FCMs. Għal dak li huwa il-paperboard coating eh, għal inka u għal għal adevzivi. Dawn huma sostanzi iktar tuna problemi, specialment dak li huma il-karta u l-kartonċin. U naħseb li dan jeħtieġ li aħna bżonn normalizzat normalizzazzjoni għall-FCM. Importanti wkoll li s-sikurtà huwa essenzjali rridu naraw li l-FCMs huwa wkoll sikuri. Rridu ħarġu regoli ta' FSA hawnhekk. Nizu naħarsu lejn garanzija ta' iktar risorsi għal-ebsa jek għax jekk ħajkun iktar miżuri speċifiċi fuq livell tal-Unjoni, mela ser ikun hemm iktar FCMs li ħajjiġu verifikati jgħulek l efsa jagħmlu dan. Mela nobżon iktar risorsi. Aħna kenna naraw jekk l-efsa fil-fatt qed jagħmlu xil- Eh, dak li għandhom jagħmlu għax qed naraw illi hemm il-hormone disruptive eh, sostanzi li huma qed jħarġu qed ħarbtu l ormoni U allura illi tajjeb illi naraw illi dawn il dawn qed ifixklu l-ormoni edin eh, edin E, e, jitqiesu wkoll. Irridu nħarsu lejn il-qasam kollu ta' checks u controls, verifiki u kontrolli kif taħdem di l-FCMs. Irridu naħsbu fuq il-verifiki uniformi fl-istati membri u irrid naraw illi l-istati li kommissjoni tajna li għna garantixxu dan permessa l-inji gwida u kol naraw li l-istati membri ikonna ikolla ehm, impiegati li jikun jistaw jaffu xaqdu jamlu bijam billi ħarsu kol fatturi ta' riskju kol mux bis kontrolli fuq level visa un bat u kol traċabilità importanti ħafna di u importanti ħafna illi nħarsu ftit li pajizi terza terzi li jiru koperti mill-istess regoli pal-muma eh, kumpaniji Ewropej. Veru li koll il-rapport ma sax kultu il-kem irriduh. Allura maħax l-informazzjoni kolla li xtaqt imma Iżin ħarsu lejn id-rabta bej FCMs u l-ekonomija ċirkolari. Mandux ikun il-kas il regoli li jenna għall-FCMs iwaqfuna mill-li għal ekonomija ċirkolari, ġiviri dan u iżin eżaminawħ u jiena ħarressa emendi hawnhekk ukoll. U mbagħad se nagħmel xi jaqsma fejn aħna ħann ukoll nistaq xi emendi minn-rapporti jistess imma zomma in ġenerali naħseb illi hija leġiżlazzjoni tajba, bażika ma tajba, għanna bżonn intejbu wkoll kol xi miżuri għal dawk huma l-FCMs dak huma l-verifiki u l-kontrolli u l-verifiki ta' xogħol li aħna qegħdin nagħtu l lefsa illi għandu jagħmel il-evaluazzjoni ta' riskju għal fcms li aħna għanna fis-suq tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri ringrazzjakom ta' dan l-istudju qed nistenna bil ħera biex nikkooperaw ma' shadows anke jekk aħna ma tantx fadlilna ħafna ħin kull ma kellna xi ġimgħatej għetu iħor ieħor xorta waħda jista' jkonna ċertu diskussjonijiet qabel l inqas kadenza. Grazzi. Għandek bżid. First round with the shadow rapporteurs, we start with Miss. Sanibdew issa bis-Sinjura Colin Langer. Grazzi, Sur President. Nishtiq nibda il-rapport tiegħi billi nirringrazza li Sinjura Sheldon Blusen. Naħseb li il-mod kif hija ħadmet magħna qabel ir-rapport kien eżempju tajjeb stajna niddiskutu flimkienu naraw jekk konni serin fid direzzjoni tajba. Um, umu mistoqsijiet illi aħna saqsejna li nafusna u kol. Għawnek, jina u kol boċċar nishtiq najt li l-Komissjoni illi jina naħseb li huwa dnub li m'għandniex l-istudju mill-JRC sissa għaliex il-kontenut tiegħu kien ikun utla ħafna diskussjoni fil-komitat. Għandi xi punti li xtieq nżid senżon fil-qosor għaz li ntqal ħafna diġà. Konna titkellmu dwar il-miżuri li ġew standardizzati mbagħad hemm dawk non standardizzati u smajt illi għal dawn il-miżuri non standardizzati hemm problemi xi stati membri ħarġu b'xi soluzzjonijiet individwali il-Belġu, Ġermanja, Franza, Latvija, hemm regoli u mbagħad pajjiżi oħra hemm regoli fuq il-coating unka. Il-fatt li m'hemmx standardizzazzjoni hawnhekk ifisser li għandna napplikaw rikonoxximent reċiproku. Nina smajtu kol illi dan il-rikonoxximent reċiproku mux qed jaħdem bizzejiet, għalhekk nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni sabiex tatina aktar informazzjoni dwar dan, meta niġu għas soluzzjonijiet fejn dan il-rikonoxximent mhux ta' soddisfazzjon, irridu armonizzazzjoni din għadha tkun priorità jina u koll nishtiq nisma l-opinjoni ta' komissjoni dwar dan. Et najdu illi hemm soluzzjonijiet individuali għall-istati membri et naraw illi per eżempju l-istituzzjoni ġermaniza et torx soluzzjonijiet. Huwa possibbli li jkun hemm korpi involuti jekk iva rridu soluzzjonijiet u importanti illi ma morrux lilin mill-anijiet tagħna. Tistgħu taraw ġara bil-rekwiżiti tal-plastiku kif spiċċaw. Irridu nkunu kapaċi nużaw l-arfin illi għana fil-moment, irridu naraw xem fil-pakketti għarxinu ma riski li jista' ikunem. Mbagħad hemm xi punti oħra li nixtieq iżid dwar il-rapport jina sen ressaq xie emendi l-ewwel net l-informazzjoni għandha tinkludi aktar informazzjoni dwar l-FCM, s-ridu nitkellmu dwar l-introduzzjoni ta' testjar għal ċertu gruppi ta' prodotti. Irridu wkoll inkunu nafu x'inhu l-impatt ta' impuritajiet irritu kunem hemm koordinazzjoni aħjar hawnhekk, irritu kunem hemm sistema ta' allerta ta' malaj sabiex l-informazzjoni tasal għand il-punti ta' kontat nazzjonali. Irridu kol naraw li dan kol jkun iktar konformi mal-ekonomija ċirkolari. Għanna l-kwistjoni tal-kuluri tal-inka fil-Germania, rridu naraw xistaw nagħmlu hawnhekk. Grazzi għalek għal din il-prezentazzjoni kienet eccellenti u senressa xi emendi issa il-kelima li jmiss. Grazzi ħafna. Jiena u kol nishtiq nirringrazza l-kellima ta' qabli ħad gost naħdem magħhom ma' xedu rapporter. Kważi kulħadd jidher li jaqbel mal-armonizzazzjoni fen jitlu l acms u jina u kol favur ħafna ta' dan. Il kimika wara il acms hija komplikata ħafna għanna ħafna materjali mhux magħrufa u jirreaġixxu bejnietom. Għandna informazzjoni differenti fuq materjal differenti u l-effetti fuq is-saħħa qed jiżdiedu. U din mhix ħaġa sabiħa, irridu nidu konsiderazzjoni dan il-punt meta nidu deċiżjonijiet tagħna. Fen jitlu l-implikazzjonijiet u l-evalwazzjonijiet li namlu, din l-informazzjoni mhix dejjem però tasal sal partijiet ikkonċernati kollha u din hija xi ħaġa li rridu nagħmlu aktar effettiva. Aħna nitolbu aktar armonizzazzjoni fuq il-bażi ta' regolament ġdid. Naħseb li għandna informazzjoni xjentifika biżejjed biex nibbażawha fuqha għanna kol rizorsi suffiċenti sabiex nikontrollaw dawn ir-regolamenti. Mem lebda sens fir-regolament uniku meta ma jkollniex l-istess metodi biex nikontrollawhom. Jista' jkun materjal li jista' joħloq sara li jiġi trasferita l fuq l-ikel. U dan joffri sfida kbira mill-lat kimiku fejn jintu l-FCMs irridu nevalwa bil-kimiki kollha li huma voluti. Għabbażi tar regolament tal-FCMs hemm ħafna xogħol. Għana provajna naqdu kollox b'mod sensibbli provajna naraw materjali li possibilment ikunu tossiċi. Rridu naraw kif ukoll nadmu favur ekonomija ċirkolari u rridu innaqsu l-ammont ta' materjali u ta' dedita s-saħħa jiena favur regolazzjoni l-autoregolazzjoni Però l-autoregolazzjoni ma tistax tieħu post riċerka indipendenti. Però hemm bżonn ta' tnejn u hemm bżonn tal-kooperazzjoni. Grazzi l rapporter u grazzi lil shadows ukoll. Grazzi. Grazzi issa is-Sinjur Ek. Surek? Jekk joġbok le ma jixtieqx jitkellem. Mela, issa naddu Assur Hoisling. Kollegi, nixtieq nirringrazzja lis sinjura Xaldemuse għal xogħol preparatorju eċċellenti li għamlet. Naħseb illi iprovdu bazi tajba diskussjoni futura naqblu illi għanna bżon armonizzazzjoni aħjar fuq livell tal-Unjoni Ewropea, memx diskussjoni hawnhekk. Il-lefsa trid tkun mamra aħjar sabiex tatina il bazi it-tajba. Aħna il-ħodor manna xejn kontra l-lefsa rridu li tagħmel xogħol tajjeb. Ovvjament, hemm xi problemi li ma nistgħux nixtu dwar l-importazzjoni minn pajjiżi terzi rridu niżguraw illi ir-restrizzjonijiet u r-regoli japplikaw għal-jom ukoll. Mbagħad l-endocrine disruptors rridu niżguraw illi li keltana ma jiġix f'kuntatt ma' dawn permezz tal-pakketjar li jintuża. Naħseb illi mhux qed nagħtu importanza biżejjed għal dan Ovvjament rridu kol niżguraw illi il rekwiżiti jkunu standardizzati. Meta niġu għal ġugarelli ta' tfal aħna niprojbixxu ċertu sustanzi però mbagħad jintużaw fl-FCMs hemm bżonn ta' standardizzazzjoni hawnhekk. Hemm punt ieħor li s-sinjura xaldemo semma kopriġ bizzejiet. Aħna irridu ekonomija ċirkolari, hemm xir konflitti ovvjament hawnhekk, irridu nipproteġu li keltana, irridu wkoll nirriċiklaw, però irridu niżguraw illi aħna nippruvaw nindirizzaw il-problemi tal-iskart ukoll permezz tar-riċiklar u billi nippruvaw innaqsu l-ammont ta' materjal niżaw kemm jista' jkun. Hemm il- linka l-effett cocktail ta' kimiċi differenti jintużaw flimkien fil-pakketjar. Irridu kol ftejjim bejn il-ftejjim REACH u leġizlazzjoniet oħra dwar l-FCM. Għanna irridu naslu għal aktar armonizzazzjoni Però għanna bażi tajba hawnhekk sabiex nippreparaw rapport tajjeb naħseb illi qegħdin f'pożizzjoni fil-Parlament li nkunu nistgħu noħorġu b'opinjoni tajba. Grazzi. Grazzi ħafna issa is signora Pedicini. Grazzi, President. Qabel ma nibda nixtieq ngħid xi ħaġa dwar dak li għadni smajt meta l-ħodor jgħidu li hemm bżonn inkunu aktar sodi fir-rigward ta' l-endocrine disruptors forsi hemm l-element ta' ċensura hemmhekk hemm volut però insomma u x'inhu. Grazzi l-President, grazzi li ġandem wkoll kolla xogħol imwetta. Aħna nixtiequ nifokaw fuq il-fatt li materjali użati għall-imballaġġ, pereżempju l-karta, l-plastik, eccetera, jew inkella reċipjenti l-borrom eh, l-affarijiet kollha insomma. Jista' jkun hemm migrazzjoni ta' sostanzi kimiċi fl-ikel, eh, sostanzi użati b'mod intenzjonali waqt il-proċess ta' produzzjoni jew inkella elementi miżjuda mhux b'mod intenzjonat, pereżempju impuritajiet, eċċetera. Għalhekk aħna naħsbu li huwa importanti l-interazzjoni fuq eh, regolamenti fuq il-kontat tal ikel mal-produzzjoni. Hemm bżonn ukoll rabta wkoll ma' sostanzi kimiċi. Aħna naqblu wkoll bisħiħ fuq il-ħtiġra niggarantixxu li sostanzi dannużi eh, jiġu eliminati mill-lista ta' dawk u li jistgħu jintużaw f'kuntatt ma' l-ikel. Naħsbu li hemm bżonn testijiet in vitro għandhom ikun obbligatorja l-screening tal-endocrine disruptors flimkien mal testijiet ta' ġenotossiċità. Dwar l-evalwazzjoni tal-riskju naħsbu li huwa importanti li hemm bżonn ikun hemm testijiet xierqa. Dan isu wkoll iż-żmien ta' kuntat naħsbu wkoll li rridu nqisu r-riski bioloġiċi dawn il-mikromaterjali jekk inqisu li diġà hemm kriterji mikrobioloġiċi ta' sigurtà marbutin mal aċċettibilità ta' prodotti alimentari fl-Unjoni Ewropea, nistaqsi jekk hux qed jiġi konsidrat l-introduzzjoni ta' kriterji simil biex nivalutaw ir-riskju jekk il-materjali infushom ikollhom il-bakterja jew inkella is-sustanzi dannużi ma naqbilx fuq it-talba li nżidu il-budget tal-EFSA aġenzija li kemm il-darba kritikajna għal mod xejn trasparenti ta' kif jaħdmu. ċittadini talbu trasparenza jixtieq ikun jafu jekk hux veru qegħdin naħdmu fl-interess tagħhom u l-efsa minn din il-perspettiva u ritruħa mhux xirqa biex twettaq din il-funzjoni. Thank you, and next is Mela. Grazie ħafna sa' Signora Dornano. Grazzi, il-rapport tal kollega tagħna tifloka fuq ċertu Eh, sfidi u għanijiet. U għallura ringrazzja ta' xogħolhom. Il-regolamentazzjoni f'dan ir-rigward huwa essenzjali biex is-suq intern jaħdem tajjeb u jneħħi id-distorzjonijiet kbar. U għalhekk dan il-proċess irid isir minn isfel sa fuq bi standards iktar preċiżi, iktar speċifiċi u eżiġenti u iktar prudenti. Aħna ma jdux nitkellmu biss fuq ir-riskju partikolari ma' riskju ta' kuljum għaliex ċertu materjal riskju si għaxa ħaġa li nużawhom kuljum. U għallu minna ta' li zaħira. U għallura rridu noqodu iktar attentjenek mill-li fuq kustanijiet oħrajn. Jiena nixtieq ringrazzja wkoll ir-rapporter għaliex qed tipprova twizan ir-rwol tal-evazzjoni tar-riskju ta' EFSA m'għandi żewġ kummenti. L-ewwel wieħed għandu xi għasama paragrafu 6. Intom qed u sew il- spejjeż tal-evalwazzjoni tar-riskju u l-tappellaw għal rizorsi tal-efsa li jittejbu, jissaxħu. Imma ma nistawx naddu minn Aġenzija Ewropea effiċenti u li għandha ċertu u għadda indispensabli sikurta ta' ċittadini ta' għalhekk. Intom qed tissemmu illi hemm marġi nazzjonali ta' veru għal applikazzjoni ta' ċertu dispożizzjonijiet ta' regolamentazzjoni. Issa, peress li il-proċess ta' armonizzazzjoni ma tkunx bdiet, ma nistawx nkalkulaw il-deċiżjonijiet ta' rapporti l-Aġenzija Nazzjonali jkunu jkunu fuq bażi soda u li jistgħu jservu bħala bażi għal twessih għal sorveljanza jew inkella studju dwar il-deċiżjonijiet ta' tieħu ta' tittieħed livell tal-Unjoni Ewropea fuq il-effetti operattivi għal dak li huma il-riski da u mixtejt il-definizjoni ta' il-dak li fixklu l-endokrini eh, il-sistema endokrinali hija xi ħaġa li għandha titqis għal dak li huma l-elementi li għamlu ħsara lina. Aħna dejjem nitkellmu fuq dan soġġett imma sempliċiment għax li hija konverġenza ta' ħafna sfidi ma nagħmlu xejn, irridu morru iktar lil minn hekk u eh, nevalwaw il-riskju billi naraw il-sistema ta' klassifika u nsaħħu il-dispozizjoni ta' sekurtazza s-saħħa u ta' l-ekel u dan kollu fid-dawl tal-problema tal- ta' dak li ħarba ta' sistema endokrinali li għandu konsegwenzi koroħ fuq is-saħħa ta' ċittadini tagħna. Grazzi. Thank you. This was... Grazzi ħafna. Din hija dan huwa tmim tal-ewwel round, issa ngħaddu għat-tieni round bil-kontribut ta' Membri tal-Kumitat, l-ewwel is-Sinjura Boylan, grazzi ħafna sur President, grazzi għad diskussjoni fuq FCMs għax naħseb illi għad diskussjoni illi ma tħux l-attenzjoni illi jistħoq illa. Huwa tajb li nisba lil ħafna kollegi u qegħdin nimxu mal-istess linja fejn l-FCMs, speċjalment meta tikonsidra li hemm madwar 15.000 li jintużaw fil-paketjar tal-ikel. U aħna edin f'kuntat ma dawn il-materji. Irrid ikun hemm l-ogħla livell ta' ta' attenzjoni hemm ħafna sustanzi u hemm 17 il-tit ta' FCMs li mhux regolat taħt l-Unjoni Ewropea rridu aktar armonizzazzjoni u hemm diverġenza ċara bejn ir-rekwiżiti ta' sigurtà Um, hemm dubju kbir kemm ir-regoli qed jiġu segwi għalhekk hemm bżonn tal-infurzar. Il hemm aktar espożizzjoni għal FCMs fil-trabi u tfazzar irridu nagħtu aktar attenzjoni għal pakketjar ta' ikel żejr u rridu noqodu attenti għall-ikel illi għandu eh, li jdu miktar ma jiskadi illi ikun aktar espost għal dawn il-materjali. Meta niddiskutu l-impatt għas-saħħa għal trabu tfal żar rridu noqogħdu nagħtu ħafna attenzjoni għal dan għaliex jista' jkun hemm ħsara ikbar kien hemm relat rabta wkoll mal-kanċer. Mal irridu noqodu attenti li materjal ma jmarrux li l-in mir-riskju aċċettabbli. Irrid ukoll nistaqsi l-Kummissjoni għal kumment dwar l-akkużazzjoni mill-Ministru tal-Ambjent ta' Franza illi ma kienx hemm rapport ma taqsamx il rapport dwar dan il-punt, ma nafx għalfejn mhux pubbliku għaliex diġà qegħdin lura fuq ix-xogħol fuq di sitwazzjoni. Jiena nixtieq għalek il-Kummissjoni tiċċar pozizjoni taħa għalfejn qed iżomm lura din l-informazzjoni. Grazzi ħafna. Issa, is-Sinjura Grostet. Grazzi. Nikol naqblu fuq il-fati u essenzjali li aħna nżaħu l-armonizzazzjoni tal-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli fuq eh, il-fat li l-ċittadini tagħna huma għal ċertu sostanzi kimiċi minħabba il- ċertu elementi li nsibu fliken. Ah, Nishti ringrazzja li rapporter ma nidispieċini li din il-lista u minn 17 il-materjali li jimom nizlin fil-qafas, fil-regolament qafas, erba bis u ħaj għandhom miżuri speċifiċi allokati għalijom fuq livell tal-Unjoni. Jeta laġeb. Meta nafu li jem riski, riski għal saħħa publika? tkellimna dwar il-kartuna, dwar dwar il-karta u inka, imma nixtieq nifoka fuq il-plastik. Mod partikolari fuq il-dak li ħarbtu il sistema tal-endokri, sistema endokrinali, l-ormoni. Naf li suppost jissuġġettatu, ma l-ek tabu, ma l-ek nixtieq jisammija. Għaliex biex nagħmlu għafas tajjeb tal- eh, kimiċi, l-ingredienti kimiċi, specialment tal-plastik, li huma f'kuntat ma mal-annimali, eh, jider indispensabli, ma ma sax nifem kun nistaw niksbu dan il-għan, minnar ma jkun regola specifika rigward il dak li qed ħarbat il-sistema endokrinali. Għallina qed nistenna bil kolla, kollha, bil kollha għal din id-definizzjoni li suppost għalilna li ħajtuna il-Presidenza. Nara li xek demoz nirringrazzja għal tnaqis tal-valur massimu tal-migrazzjoni għal bisfenol A illi hemm fil-plastik u anki reċipjenti fil-plastik u fil-pakketjar tal-plastik. Imma dan il-limitu tal-migrazzjoni tal-kimiċi għall-ikel ma jindux jaqsam biss ma elementi kollha li jemon semija hawnhekk Hemm ovvjament il-bisanol għali huwa perikolus għandek il-dan il-tarbit endokrinali. Nixti eh, nfakkar ukoll li dan huwa fi Franza ilu min jannar 2015 ma jistgħux jintużaw dawn il-prodotti. E, Ġifieri għandna inkoerenza però marbut mal-fat li hemm ċertu materjali u oġġetti li għandhom il-għan li kollhom kuntat mal- Eh, ma li kell tagħna, ma dita tagħna mingħajr ma jkollna eh, informazzjoni fuq dan kif ħarbtuna l-ormoni. Jiġifieri nappella r-rapporter biex jirġaw jirrevedu l-qafas regolamentarju u sinċerament irridu namlu dan fid-daw ta' regoli ġodda li aħna ser nadottaw rigward is-sustanzi u ta' dak li huma l-azzjoni endokrinari. Grazzi. Thank you and the next is Ms. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Mayor. Grazie ħafna. Sur President, jina kontenta li qed nitkellmu dwar l-FCMs materjali li jistaw jitlu fl-kaltana. Jina kontenta li qed nihdu l ħin sabiex niddiskutu dan flimkien. Nixtieq nirringrazzja lil Shelda Moser, rapporter rapport. Jina naħseb illi il-rapport fih il-punti prinċipali kollha kollegi oħra għajmu ċertu punti li jina nista appoġġa. Iva jina mħazba illi aħna marmonizzajniex il-materjali kollha u dan huwa xi ħaġa li rrid nenfasizza din hija problema wkoll fil-kontrolli għax jekk ma jkunx hemm standardizzazzjoni kif tista' ikollok kontrolli standard. Mbatem hemm il-prinċipju illi il rikonoxximent reċiproku mhux applikat li jekk dan jiġi applikat ikun hemm kontrolli aħjar, però dan mhux qed jaħdem. Rik iva aħna għandna bżonn ta' armonizzazzjoni urġenti. Jiena kon naħseb illi minnaħa naħa għanna l-EFSA minnaħa l-oħra għanna REACH, l-Aġenzija tal-Kemiċi li hija responsabli għal ċertu sustanzi. Jiena naħseb illi dawn iż-żewġ aġenziji jridu jaħdmu b'mod attent u flimkien u mhux jaħdmu kontra xurxin, irridu niddiskutu dan flimkien u naraw kif nistgħu intejbu u ninkoraġiċu dan il-ħidma flimkien. Jiena napprezza x-xogħol li sar fuq dan, però għatfada xi si grazzi ħafna li rapporter jiena ċerta li naslu riżultat tajjeb flimkien. Grazzi ħafna. Il-kalim grazzi ħafna għal rapport tajjeb. Naħseb li huwa ċar li jkun hemm regoli uniformi għal FCMs fis-suq uniku. Kif rajna 14 minn 17 il-FCM għandhom regoli speċifiċi, ma soġġetti għal regoli speċifiċi. Hemm il- kwistjoni dwar il-kartun kartun f'dan il-stadju irridu nirrikonoxxu differenza li hemm bejn materjal ġdid u materjal riċiklat. Naf illi xi jistgħu jgħidu veru ma rridu nippromovu il- l-ekonomija ċirkolari, però hemm spazju għat tnejn huwa importanti li nagħmlu dan għaliex għandhom karakteristiċi differenti. Umbat jina naħseb, anzi, għandi problema bil-mod kif qed niddiskutu il-dak li sejħ l-effett cocktail dan il-kuntest. Ovvjament, ir-rwol ta' EFSA għandu jkun ċar u irridu irridu jiddu konsiderazzjoni l-effett cocktail. Però il-kelma cocktail, l-effett cocktail, qed tintuża mod differenti minn nies differenti, m'hemmx definizzjoni ċara, però jekk wieħed jikkonsidra it-terminoloġija cocktail effect sabiex jieħu ikkonsiderazzjoni ċertu sostanzi u konsegwenzi Ikkonna prinċipju ta' prekawzjoni li l-efsa qed tuża. Għandna valur ta' sigurtà u ikkonna marġini ta' sigurtà sikultant sa' fattur ta' mija. Imma jekk xi ħadd irid xi ħaġa oħra, irridu nkunu aktar speċifiċi dwar dak li għandna li, għandna nifmu b'cocktail effect. Nasab illi li naslu għal leġizlazzjoni tajba miex biss miex l-sfida unika, irridu naraw l-istati membri jirrispettawra. Illum bid-dibattitu dwar il-BPA per eżempju, nafu li EFSA għandha limiti ġotta, però l-istati membri xorta jagħmlu dak li jridu għandna Franza li introduġiet leġizlazzjoni nazzjonali illi b'mod ċar tikser il-issu intern, tikser il-għal issu intern. Però irridu n-implementaw il-limiti u il-regoli illi l-efsa qed tipproduċi għax jekk ma namrux dan l-ebda leġislazzjoni maħħa toħroq armonizzazzjoni u standard zaħjar. Għalla kerridu nidu konsiderazzjoni dan ukoll. Dġa issa fis-setturi fejn diġa hemm limiti il-Kummissjoni mhix edda tara illi l-istati membri qed jirrispettaw dan mod sieħ. Grazzi ħafna, irridu nagħlqu id-dibattitu hawnhekk nixtieq ngħaddi kelma lill kummissjoni sabiex tirreaġixxi fuq il-argumenti mir-rapporter, shadow rapporters u membri tal-komitat. Fadlina punti fuq l-agenda għalhekk nixtieq nistaqsi lill kommissjoni sabiex tillimita il-kontribut għal tlieta jew erba' minuti. Grazzi. Grazzi ħafna il-Komissjoni tirringrazzjakom ta' din l-inizjattiva u l-istudju illi se jikontribwixxi ċertament sabiex nikkompletaw l-istampa ta' situazzjoni palma tafu il-Komissjoni edha sabiex tispiċċa studju li ħares lejn is-sitwazzjoni f'termini ta' miżuri nazzjonali u l-użu ta' FCMs illi għal-jom m'hemmx miżuri armonizzati fuq livell ta' Unjoni Ewropea, iżda wkoll qed ħares lejn is-sitwazzjoni dwar il-miżuri armonizzati u kif qed jaħdmu fuq livell ta' stati membri. Ġala darba aħna niġbru din l-informazzjoni flimkien imkien ma l-istudju prezentat għawnek illum aħna ikolna vizjoni iktar ċara tal-problemi u aħna mbagħad nanalizzaw u nikkonsidraw x'passi jekk ikun hemm xi passi għandhom jittieħdu fil-futur tal fcm fl-Unjoni Ewropea aħna qed nirċivru ħafna rikjesti minnata l-industrija sabiex nadottaw regoli ġdodda sabiex nifaċilitaw is-suq uniku, però nafu illi li il-leġislazzjoni ċi tkun ukoll proporzjonali għallan u tirrispetta il-prinċipju ta' sussidjarità. Is-sitwazzjoni attwali hija komplessa teknikament kif turi id-diskussjoni u għalhekk mux se jkunem soluzzjoni sempliċi u faċli. Is-sitwazzjoni tal-plastiku hija illustrattiva ħafna f'dan is-sens. Qabel ma jkun hemm armonizzazzjoni dettaljata għal materjali kollha, rekwiżiti fil-applikazzjoni speċifiċi tal-industrija, jkun hemm awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni u importanti li nevalwaw jekk dawn il-proċeduri u miex neċessarji fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Soluzzjonijiet alternattivi għas sistema attuali jistgħu jiġu esplorati fid-dettall sabiex niggarantixxu sigurtà tal-ikel u l-prinċipji tas-suq intern. Illum mhux se nirreferi għall endocrine disruptors jew nirrispondi għal mistoqsijiet dwar dan il-punt imma palma qed il-Kummissjoni qed taħdem sabiex issib l-aħjar soluzzjoni għal dan is-settur. Fejn għana konxi mill-problemi eżistenti grazzi ħafna. Thank you, and I would like to... Grazzi, issa nixtieq ngħaddi l-kelma lura lir rapporter għal intervent qasir. Għandek minuta. Iva fil-qosor, grazzi lil kulħadd għal-kummenti ġentili tagħkom. Naħseb li hemm għaqda, hemm bżonn aktar armonizzazzjoni għall-FCMs l-oħrajn. Kontenta wkoll li hemm dan il-konsensus ukoll li rridan nqisu dawn l-IDs u l-kimiċi wkoll fl-FCMs. Bla dubju jista' jkollna rapport tajjeb konsensus maġġoritarju. Grazzi ħafna. No, l-auguri tiegħi wkoll u issa dwar il-kalendarju deadline għall-emendi huwa 2 ta' Ġunju. Se nivvotaw fiħdan l-MV fil-11 jew 12 ta' Ġunju. U l-votazzjoni fil-plenarja maħsuba għal Ottubru ta' din is-sena. Mbagħad naraw daqsxejn meta eżatt. Grazzi għal kontribut tagħkom, sinjuri. Issa nadu għall-aħħar punt għallum l-oġġezzjoni skont regola 106 il- il-ronfla ġenetikament modifikata u tqejjed tagħha fis-suq Nibdew bl-ewwel intervent. Ma tantx baqanna ħin sinjoli. U suppost nieqfu bl-interpretazzjoni dal-waqt fil-minuti li ġejjin, ġifieri jekk il illimitaw ruħkom għal żewġ minuti. L-ewwel ngħaddu l-kelma lis sur stas. Se nitkellem bl-Olandiż, ma kjawek baqa l-interpreti. Eh, din hija il-menti ieħor li wasal qoddimna din id-darba qegħdin nittrattaw hawnhekk ronfla ġenetikament modifikata u hemm ukoll il-amħirrun dawn huma żewġ affarijiet differenti il- Fjura, hemm 11 stat membru biss li kienu favur tagħha 66% tal-popolazzjoni però mbagħad. L-EFSA jidher li taf li il wera ta' dawn il-fjuri jittiklu f'ċerti kulturi. Però l-EFSA ma taċ l-opinjoni tagħha mbagħad fuq il-konsum ta' dan it-tip ta' fjura. Jena tħalt fl-internet u sebt ħafna riċetti u kol li jużaw dawn it-tip ta' fjuri xi riċetti eh, kollom magħhom twissija u xuħut le. L-efsa qed tgħid li l polin ta' dawn it-tip ta' fjuri eh, jista' jinxtered. U allura mbagħad għandna riskju hawnhekk. oġġezzjoni ġustifikata dejn ġifiri. Il-miżuri eh, fil-konfront tal-ambjent ma ġewx mitqis. U l-istess ħaġa għal-qamħirrun ukoll. Hawnhekk hemm il-fatt li l-Kumitat Permanenti fuq is-sigurtà tal-pjanti ħareġ bistqarrija ċara fuq il-glifosat. Għal kwestjoni bħal din hemm rezistenza tal-glisofat ukoll. Meta ma noħorġux biss qarrija ċara fuq ċerti affarijiet naħseb li f'każijiet bħal dawn dan it-tip ta' amħerur m'għandux jiġi importat. Il-kellim li jmiss. Elle a été dit par mon collègue Bartistez euh, et donc il euh, n'y a pas. Ħanaġġel m'għandux wisċinżit fuq l-ewwel punt fuq il-ronfla. Il-tifrix ta' trab ta' takkir li aħna smajna bih huwa eh, importanti kifetna ma' dan id-disseminazzjoni importanti koll li nżobu ma' regoli tafsa dwaru. Iħa ponti iħor eh, fuq jamħirrum. Għal dak li huwa dikussjoni tal-glifozati. Inħabtu uċna ma' xaħġa pjuttost partikolari għaliex il-Parlament Ewropew eh, kellhom diskussjoni l-lum għal fuq il- iż-żmien li jibqaw għal-bej glifozati. Għajek e, aħna ħana autorizzaw li għam l il-ġurnata illi jinbijaw, mela kif nafu nisaw nejdu illi dawn musa jkunu kollim kien, jkunu rezistenti għal glifozati għaliex ma jkunu mbatt e, e, projbiti li jirġaw jiddaħlu glifozati biex jippruvaw inaħuwam li xi ħaġa li tħassibna. L-argumenti li ġeġa sar ukoll għal dak li huwa ġezzjonijiet ukoll legali. Grazzi. Thank you, Ms. Boylan. Grazzi, Signora Boylan. Grazzi, President. Nixtieq ngħid li il-membri fil-maġġoranza tagħhom iffirmaw iffirmaw ukoll dan juri tħassib min-naħa tagħna fuq il-fallimenti marbutin mal-proċess ta' autorizzazzjoni din iċ-ċaħda l-ġdida jittu wassalna l sitta il ħammis u sitt ċaħda li ċaħdu dan il-proċess eh, b'mod espliċitu. Ma naħsibx li l komissjoni qed tismana f'dan l-istadju, aħna qed nippruvaw eh, niddiskutu magħha ilna għal din l-aħħar sena nagħmlu dan. Naħseb li għedin jiprovaw jaddu dan l-autorizzazzjonijiet mingħajr l-appoġġ tal-Parlament jew inkella l-appoġġ tal-Istati membri. Naħseb il-proċess demokratiku qegħdin naddu ħażufjet hawnhekk. id qegħdin l llum e, qed titratta dan il-qamħirrun e, modifikat genetikament. L-evalwazzjoni tal-EFSA l-Kommissjoni bażati deċiżjoni tagħha fuqhom mhix tajba, e, ċittadini qegħdin issegwu dan il-proċess u bażi ta' studji sponsorjati mill-industrija wkoll jekk kif miktub fil leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea Hemm ċerta raġuni għalfejn daw l-istudji jiġu rilaxxati. Irridu noqogħdu attenti għall-approċċ tal-Kummissjoni hawnhekk anke brabta mal-proċedura tal-awtorizzazzjoni tal-glisofat. Is-Sinjur Evi, grazzi President. Apparti il-motivazzjonijiet preżentati mill-kollegi l-oħrajn, u magħhom naqbel jiena nixtieq nagħmel referenza wkoll għal kwistjoni oħra marbuta ma' aspett trattat diġà, ġifiri hu demokratiku dan il-proċess ta' awtorizzazzjoni tal-GMOs. Attualment mhuwiex u allura rridu naraw x'inhu jiġri fil-kumitati tekniċi meta pereżempju fil-każ ta' non opinjoni espressa minn dawn il-kumitat il-Kummissjoni Ewropea mbagħad tawtorizza b'mod autonomu. Nixtieq narra fil-kollegi li fuq il-proposta ta' modifika ta' regolament 715 tal-2007 marbut mal-emissjonijiet tal-vetturi fit-triq, hemm proposta fuq il-mejda li tgħid li fil-każ fejn il-kumitati tekniċi ma jaslux għal opinjoni, il-Kummissjoni ma tistax tawtorizza tqejjid fissu suq ta' l-affarijiet. Din hija strateġija li għandkom tqisu għaliex il-Kummissjoni ma tistax tibqa' sejra tawtorizza il-GMOs mingħajr ma jkun hemm proċess demokratiku u li jisma' x'għandha xi tgħid il-popolazzjoni Ewropea. Thank you. And now contribution from the two groups who didn't sign. Il-kontributi uh, jissa ta' żewġ gruppi li ma' affermawx eh, l-għawna ta' surfjenna. Grazie ħafna. L-għawna nettu importanti li nkunu nafu li din mhix proċedura jew diskussjoni dwar jekk joġbunix il-GMOs jew jinkella le. Il-proċedura hija maħsuba biex nikkontrollaw jew naġixxu jekk il-Kummissjoni mhux qed issegwi l-leġiżlazzjoni li aħna qabilna fuqha. Or if the Commission is clearly disregarding science in that procedure. Those are the two criteria. It's not the Ġifiri, il-kwestjoni għonek essenzjalment mux il-glifosat, eh, jekk il-Kommissjoni xqed iżomma regoli. Mela, l-ewwel net Eh, Il-Komissjoni jiset l-evidenza xjentifika skont l-atti bażiċi kolli ngħid li lemam li tux dan. Aħna tlabna l-lefsa tkun eh, l-entità xjentifika tagħna. L-efsa konkludiet 15 ta' Diċembru 2015 li il-panel tal ġiemu tal lefsa jgħid li operazzjoni kollha marbutin ma' dan din il-qronfla ma tikkostitwix periklu s-saħħa pubblika. U l-istess deċiżjoni mittieħda f'Diċembru fis-7 ta' Diċembru. Però il-ħin qed jaqfas, Bir-rispett kollu lej sur stas li wieħed jidħol fil-Google, per eżempju, jekk aħna nistaqsu l-entità partikolari biex tatina pariri xjentifiċi, irridu nirrispettaw id-deċiżjoni tagħhom aħna tlabna lill efsa tagħmel dan ix-xogħol għamlitu x-xogħol però issa r-riżultat ma ġobniex. Jiena jkolli ngħid. Nifhem li ħafna kollegi Na kolleg mu miex kontenti bil-GMOs u se jivvotaw kontra għaliex il-GMOs ma joġbuhomx, jiena r raġuni tiegħi jkunu differenti, però ma votajniex fuq moratorju fuq il-GMOs. Ma għaddiex dan il-moratorju, ma nafx forse t tippruvaw tajjuna b'dawn id-diskussjonijiet u twaqfu l-GMOs b'dak il-mod. Però ma naħsibx li dan huwa mod xieraq kif nilleġislaw. Grazzi, naddi l-kelma s-sessur ħajtema. Grazzi, falde kellna diskussjoni fuq dan u koll. Iprovajna nkunu prammatiċi jemme, aħna din naraw li jem zewċ raġuni differenti għal dawn l-oġġezzjoni tal-ħin kollu. L-ewwel raġuni hija biex nifrustraw il-proċedura ta' autorizzazzjoni minħabba l-falliment tal-aħħar proposta tal komissjoni Ewropea biex l-istati membri kollhom influenza akbar fuq li ma jaċċettawx il-GMOs. ċerti partiti kienu rrabjati fuq dan u allura għamlu moratorju biex jagħmlu pressjoni fuq il-Kummissjoni. Aħna musta nsegwu dan il-proċess, aħna kontra. It-tieni raġuni dak li ġi diskuss aktar kmieni xi nies ma jixtiequx il-GMOs. U ma jimportax jekk l-evidenza xjentifika turi li m'hemmx periklu għall-annimali, għall-ambjent u la memx periklu għas-saħħa pubblika, xorta waħda jgħidu le. Aħna id-deċidejna li ikonna entità indipendenti l-efsa li tqis rapporti kollha tevalwa dak li huwa minnu dak li mhuwiex U ta' parsi konna dan id-diskussjoni xjentifika, un biex imbagħad il-membri tal-kamra joqogħdu jidħlu fuq Google u jisibu jsibu dawn l-istudji minn fuq l-internet. Naħseb għandu jkollna fiduċja fl-efsa tajnihom il-mandat aħna u s fuq il-kelma tagħhom. Imbagħad il-glyphosate. Huwa interessanti li nsuwa din il-kwistjoni wkoll din hija marbuta mal-GMOs ukoll. Din hija kwistjoni tal- glyphosate ready crops. il glyfosate huwa wieħed mill-aktar sustanzi l-inqas li jagħmlu ħsara fl-aħħar mill-aħħar, aħna il-ħaxix ħażin irridu neqirduh għandna bżonn prinċipju prekawzjonarju wkoll hemm żewġ affarijiet li nistgħu nagħmlu. Neqirdu il-ħaxix ħażin naħartu inkella, però jekk naħartu se Neqrdu l-ħamrija, jkun aktar emissjonijiet ta' diossodu tal-karbonju, jkun aktar erożjoni u jkonna kwalità aktar skarsa tal-ħamrija. Ġifieri naħseb li m'għandniex niproċedu dak il-mod laqas. Thank you and finally. Grazzi u fl-aħħar net ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni. Grazzi, onorevoli membri, aħna smajna il-kommenti. L-ewwel net nixtieq inserħilkom raskom lill-Kummissjoni ma qabżitx is-setat implementattivi tagħha. Irridu ngħidu dan is-setat li nsibu flat bażiku